Como veis, um... aquí es el se de eh, tarjetas ahí. Uh, we are just doing a test to both. Um, Għedin namlu test biss. 28 persuna għawnek ġifiri tistaw tivvotaw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 mela bil-votazzjoni fuq ir rapport ta' kull sena fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew tal-2018. Mela, ħen nibdew. Emenda 22. Nibdew il-votazzjoni. Nagħlqu l-votazzjoni. Todo il ha votato? Se cierra la votazione. Mela, issa nagħlqu l-votazzjoni. Mela ġiet adottata. Issa niftħu fuq l-emenda 23 u 24 flimkien. Nibdew bil-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni u ġiet adottata. Mela, issa nivvotaw il-kompromess emet e tnejn. Nibdew bil-votazzjoni. Adottata. Portanto nos va. Ġiet adottata. Issa jmorru għall-emenda 26.2. Nibda niftaħ il-votazzjoni. Cerramos la votación. Ġiet rifjutata. Mela issa nivvotaw 26.3. Niftħu l-votazzjoni. Se cierra la votazione adoptada. Ġiet adottata. Immorru għal 27 votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazzjon rechazada. Pasamos. Rifjutata. Issa mmorru għal 29 eh, votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazzjon. Maluqa l-votazzjoni ġiet adottata. Issa votazzjoni fuq l-emenda 30, votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazzjon. Votazzjoni magħluqa. Ġiet adottata. Issa mmorru għal 31, votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazzjon. Um, adottada. Ġiet adottata. Issa l-emenda 32. Niftħu l votazzjoni votazzjoni miftuħa. Eh, ġiet rifjutata. Issa immorru għall-emenda bil-fom ta' Sur Laurent Vincent u l votazzjoni hija miftuħa jekk iġobkom, sinjuri. Adottata. Ġiet approvata. Issa 34 votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjon. Votazzjoni magħluqa adottata issa 35 votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjon. Votazzjoni maluqa ġiet approvata issa mora kompromess tlieta u niftħu l votazzjoni Jekk joġobkom, sinjuri. Votazzjoni magħluqa ġiet adottata mela issa immorru għal kompromess 3B u votazzjoni miftuħa. Se tira votazzjoni magħluqa għalġit adottata. Issa mmorru għall-emenda 43 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Um, adottata. Ġiet adottata. Issa mmorru għal kompromess numru 4 votazzjoni miftuħa. Um, sì, um, votazzjoni maluqa ġiet adottata bl-unanimità imma hemm membru żejjed li qed jivvota jiġifieri hemm bżonn li jkun hemm astenzjoni. Forsi hemm xi sostitut, membru sostitut, u taraw ftit bejnietkom min qed jivvota u tivvotaw wieħed inqas issa Issa mmorru għal kompromess erba votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazzjoni. Votazzjoni magħluqa ġiet adottata. Issa immorru għall-emenda 44.2 eh, u l-votazzjoni miftuħa. Si se vota, vamos a la 49. Se cierra votazione. U votazzjoni maluqa u ġiet rifjutata. Mhix adottata u għalhekk issa immorru għall-emenda 49 għandha tliet partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Ferra Votazzjoni maluqa ġiet irrifjutata. Issa t-tieni parti votazzjoni miftuħa. Se tjera votazzjoni magħluqa ġiet approvata. Issa t-tielet parti votazzjoni miftuħa. Um, se tjera votazzjoni. Votazzjoni magħluqa u ma ġietx adottata. Issa l-emenda 50 f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ġiet adottata. Issa niftħu l votazzjoni fuq it-tieni parti. Votazzjoni eh, magħluqa maluqa ma ġietx adottata issa 41 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ġietx adottata. Kompromess sitta ftaħna l votazzjoni votazzjoni magħluqa adottata. Issa mmorru għal kompress kompromess 6 B u niftħu l votazzjoni Votazzjoni magħluqa. Ma ġietx approvata. U mġdid għandna wieħed li vota wieħed żejjed, vot żejjed, forsi l-magna mhux qed eh, taħdem sew, qed għaddejjin però. Inkomplu għaddejjin għax mhux qed tolqot wara kollox il-votazzjoni. Issa mmorru għall-emenda 55.1 u niftħu l-votazzjoni. Tajjeb votazzjoni magħluqa ma ġietx adottata, issa 55 tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ġietx adottata. Issa 56 niftħu il votazzjoni Votazzjoni maluqa ma ġietx adottata. Issa 57 votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. Issa 58 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u għaddiet. Kompromess seba' votazzjoni miftuħa għaddiet issa mmorru għall-emenda 61 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Issa 62 votazzjoni miftuħa. Malin, um, aċċettata. Għaddiet. Issa 63 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Issa 64 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddiet issa 65 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddietx issa 66 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddiet. Emenda 67 votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddit. Emenda 68, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit. 69, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit. 70, votazzjoni miftuħa, anti żewġ partijiet. Iva, żewġ partijiet, mela votazzjoni miftuħa għaddit emenda 70 votazzjoni miftuħa Anzi, 71, tiskuza ruħa l-President, tisat nivotaw fuq 71 issa. Eh, ta' anzi nirtirawa din il-votazzjoni. Issa l-votazzjoni tal-kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Għaddit. Issa mmorru għall-emenda 74, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet 75, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa mmorru għal 76.1 ġifri l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa t tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. m'għaddietx. Issa 77 votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Issa 78 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa 79 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa 80 eh, votazzjoni miftuħa. Iva issa. Għaddiet. Issa 81 niftħu l-votazzjoni. Għaddiet. 82 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 83 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. 84 Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 85 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 86 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa 87 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa Għaddit. Issa bil-fom l-emenda ta' Christian Sellers nadilek il-kelma. Grazzi. Nixtiequ nżidu l klim aviation wara European. Ġifiri? Amendment should stay. L-emenda supposta. Query into how the European uh, Aviation Safety Agency. And then the... the... Umbat it-test ikompli. Tajjeb, perfett. Issa, mela nibdew votazzjoni ta' din l-emenda bil-fom, niftħu l-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa għaddiet issa 89. Nivvotaw fuqha. Tajb Votazzjoni magħluqa għaddiet issa emenda design. votazzjoni magħluqa, aċċettata, ddiet, issa wieħed eh, u design, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, għaddiet, tnejn u design, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, għaddiet, tlita u design, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, maddiċ. 94 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 95 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. E, issa 96 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet is-97 votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa l-emenda design votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Issa l-emenda 2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ emenda 3 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Maddiċ emenda erba, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiċ emenda ħamsa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet emenda sitta, votazzjoni miftuħa. Emenda magħluqa għaddiet issa seba' votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ sa' 8 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddiet emenda d 9 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddiet emenda 10 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. għaddiet Amenda 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Għaddiet emenda 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Għaddiet issa kompromess wieħed. Votazzjoni miftuħa. Tala, nos vamos a la enmienda 15. Issa votazzjoni miftuħa fuq 15 għaddiet issa 26 emenda 26 votazzjoni miftuħa għaddiet emenda 17 votazzjoni miftuħa għaddiet 18 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet. 19 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. 20 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 21 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa spjegazzjonijiet emenda wieħed votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, m'għaddiċ. Issa it-test, ir-rapport kollek, kemm hu votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Iva kulħadd. Kodat jivvota ovvjament dawk ma jistgħux jivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Iva 28, wieħed u wieħed Iva. Għadda, grazzi ħafna. Nifraħ li r Okay, let's continue. Um, please take a seat of the people that wants. Jekk jaġabkom ħudu postkom, min irid joħroġ mis-sala oħorġu għaliex irid nkomplu. Hello, hello. Okay, I'm going to speak in Spanish. Sa nitkellem bl-Ispanjol. Al punto Mela, mmorru għal punt 17 smigħ pubbliku fuq il-fatka u l-impatt ekstraterritorjali fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U l huwa pjaċir kbir għalina li ngħidu merħba għal dan is-smigħ pubbliku fuq il-fatka u l-impatt ekstraterritorjali fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea organizzat mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet nixtieq nilqa il-kollegi tagħna tal-Kumitati tal-Ikon u tal-Libe nixtieq nirringrazzjahom għall ħidma li jagħmlu fuq dan is-suġġett sissa u aħna nistennew dejjem bil-ħerqa l-kontributi eh, tagħhom dan id-dibattitu nibdew mela issa l-ewwel nagħtu xi informa ovvjament ngħidu merħba lill petizzjonant u li mbagħad se jagħmel intervent inizjali ta' 10 minuti fejnu hemm qiegħed merħba għal 10 minuti għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ħanibda mill-ewwel bil-petizzjoni. Qed eh, narra ħafna nies familjari għalhekk ħanatikom ehm, ftit storja tal-petizzjoni tiegħi li jila għaddejja l-ħames snin. U qed nara li kulħadd huwa eh, dak li qed jiġri u jew mhux qed jiġri u forsi konxi wkoll tal-respons ta' eżekuttivi Ewropej. Jiena sottomettejt petizzjoni fl-2016 eh, qabel il-GDPR u waħda mill-punti fondamentali hija kif il-fatta ehm, titkellem fuq id-drittijiet tal-privatezza fl-Unjoni Ewropea. Waħda mill-punti ewlenin hija l-kwistjoni tal-proporzjonalità. Jiena min issa noqgħod nitkellem fuq il-petizzjoni għal darbohra, imma naħseb u rejna b'mod ċar illi kien hemm trasferiment ta' informazzjoni mill-Unjoni Ewropea fuq iċ-ċittadini lejn l-Amerika mingħajr ma kien hemm eh, l-idea ta' proprjetà ġifiri mhux qed timxi mal-proporzjonalità u probabbilment allura din mhijiex valida taħt il-liġijiet tal-Unjoni u dina qabel il-GDPR nerġa' ntenni. Jiena sottomettejt il-petizzjoni fl-2016 imma inna nippruvaw nieħdu l-pożizzjonijiet uffiċjali eh, għal ħafna snin kemm il-Kummissjoni jew anke il-Watchdog tal-Privatezza tad-Data. Jiġifieri l grupp ta' ħidma ta' artiklu 29 fejn għandna idej issa li għandna Data Privacy Board. Fl-2016 u 17 inabat ħafna emails u itri b'relazzjoni mal-petizzjoni u dawn ġew injorati. U allura eh, għamilt eh, il-ment ma l-Ombudsman Ewropew sabiex l awtoritajiet ta' Watchdog Ewropej ikunu jistgħu jietun informazzjoni fuq in-normi tal-privatezza. U fl-2018 irċivejt eh, risposta mill-grupp tal-artiklu 29 ġifiri tliet snin wara u dan il rispons bidlu l-affarijiet għaliex ma lejn il-legalità tal- tal-normi tal-data. U mbagħad daħlet il-GDPR grazzi għal Komitat Peti u anki għal membri parlamentari kien hemm is-sur Gorberino u fil-fatt tkellem fuq ħafna eh, eh, ksur tal-GDPR ma' fakta u eh, issa fl-2019 tkellimt mal-board tal-privatezza tad-data u irċivejt lura e-mail. Fl-2018 dik kienet ir-risposta eh, Sur Ryan dan huwa proġett li għaddej u ma kienx hemm deċiżjoni li tieħdet mill-bord u ma nistax nikkommenta f'dan l-istadju, allura ma nistgħux ngħidu jekk x'ħadd tittieħed deċiżjoni. Grazzi ħafna. Jiġifieri ehm, daħalli għal Watchdogs Ewropej. Dan il-punt fundamentali ta' kompatibilità Eh, eh, ta' normi ta' data mhix qed inħarsu leha naf li l-bord qed hawnhekk jiġifieri eh, forsi tajjeb li jagħtuna aktar informazzjoni. Nista' nkompli wkoll ma' riżoluzzjoni li fita fuq għall-Parlament u f'din ir-riżoluzzjoni il-Parlament talbu sabiex nagħmlu investigazzjoni fuq il-GDPR imma din is da ma ġietx. Issa, it-tieni parti hija l-pożizzjoni ta' tal-entitajiet. il kummissjoni kienu hemmhekk għasmiħ kollha grazzi għal fatt li ġew organizzati minn Peti u qed naraw però li twaqfu l-talbiet u li provajna eh, din il-kwistjoni nistudjawha sewwa. Kien hemm il-kummissjoni illi staħbiet wara argumenti ta' dejta minnar ma tħares lejn il-kwistjonijiet ewlenin. Eh, naħseb importanti li ngħidu illi hemm 25 persuni Amerikani li ġew mill-Belġju, eh, mill-Awstrija, mill-Olanda, mill-Franza u forsi qed ninsa xi pajjiżi. Eh, imma dawn huma nies illi qegħdin hawnhekk li qegħdin preżentament hawnhekk illum. Il-Kummissjoni eh, eh, eh, tkellmet fuq injorad din il-kwistjoni u forsi minħabba numru ta' reġinijiet, forsi ma tixtiex li tmur kontra l-Istati Uniti ehm, u tmur kontra normi ta' ċittadini u forsi din hija logħba politika jekk neħi fatka neħi CRS u fatka fl-ħar mill-ħar tajba għaliex għandha kwistjoni budġetarji tiġilet fuq il-konformità tat-taxxa, ma fl-aħħar mill-aħħar l-aktar ħaġa importanti hija li eh, eżekuttiv m'għandux jikser id-drittijiet taċ-ċittadini għal raġunijiet politiċi. Dan huwa punt l-importanti li nirrikonoxxuh. Jiena personalment eh, nara u illi niġi hawnhekk għal erba' snin dal-aħħar għal xejn. Din hija xi ħaġa verament kera għaliex qed tinjora ċ-ċittadini u qed ħalli għaddejjin dan il-ksur ta' dritt tal-liġijiet Ewropej. U fl-aħħar mill-aħħar dak li qegħdin tagħmlu huwa li fixklu l-proġett Ewropew. Jiena ċittadin Ewropew nofs l-Irlandiż nofs French u jiena kull darba immur bit-tfal tiegħi fejn fejn nimxi fil-postijiet fejn fejn bnew dan il-proġett Ewropew u jien nemmen li qegħdin tamlu ħsara għall proġett u qed ngħidha passjoni bħala ċittadin Ewropew. Jiena qed nara illi għawn parlament b'saħħtu u li qegħdin qed jieħu pożizzjoni u qed jismana. U qed ngħid għaliex il-Kummissjoni mhux biss mhux qed tisma' eh, lili bħala petizzjonanti manki lil 25 persuna li qegħdin hawnhekk u laqas lill-Parlament fir-riżoluzzjonijiet tal-1088 tal-2016 ma sarx biżżejjed u mhux qed nimxu mal dak li eh, tiġi rappresentat minn eh, fatka u mhux qed jitkellem magħna u ħafna drabi probabbilment ħajduna li dinja kwistjoni tal-Istati Uniti u ma jistgħu nagħmlu xejn fuqha. Skużawni, mela, eh, xtaqt nuri b'mod forsi daqsxejn iktar pozittiv xista jiġri jekk Eh, ikun xi ħaġa li tiġri. U għandna idea ta' xista mela. jiġri. Eh, l-aħħar slide. Ejja ngħidu li jkun eh, azzjoni fi Franza qed nara illi il-deput Lefer u San Martin għamlu ħafna xogħol u qed naraw ukoll li Franza Michel quddiem u t-turi li affarijiet jistgħu jiġru xi ħaġa oħra wkoll impressjonanti li ġara fl-Olanda il-Ministeru tal-Finanzi minnu snell mar fl-Amerika x'ġara meta mar f'Washington l-Amerikani eh, rikonoxxew il-kwistjoni tal-accidentals u anki eh, talbu eh, amnistija parzjali mill-Amerikani miex is-soluzzjoni miex perfetta imma l-inqas qed nuru lill-Kummissjoni li għall-inqas meta tieħdu azzjoni l-Amerikani ħaj jisimgħu u ħaj jirrispondu jiġifieri li naħslu jdejna miex effettiva żgur. U eh, qed naraw ukoll li hawn aktar politiċi li qegħdin jaħdmu aktar. Il-Sinjura eh, Cor Grill kienet mistiedna ma setax tattendi imma nafu li qed tismana u hawn ukoll ħafna politiċi domestiċi li lesti li jieħdu azzjoni. Issa jiddependi mill-Kummissjoni illi tmexxi li tagħmel xogħla u tipproteġi l-liġijiet Ewropej. u qed titkellmu fuq separazzjoni tal-poter. E, e, għanna l-entità leġislattiva Ewropea li ram jappoġġawna f'erba' snin għetna li sofi l ġud qegħdin hawnhekk li dejjem kienu qegħdin jappoġġawna għalhekk nirringrazzjakom minn qalbi bħala ċittadini aħna nirringrazzjaw li leġislazzjoni Ewropea imma għandna l-entità eżekuttiva li mhux qed tismana u allura dak li ħanamlu huwa li nitkellmu fuq is-separazzjoni tal-poter. U separazzjoni tal-poter juri li meta eh, l-entità ma timxiex mandat tagħha nistgħu nduru għal fuq l-qasam ġudizzjarju. Eh, għandi l-kollega tiegħi hawnhekk għaliex huma verament qegħdin jagħmlu dak kollu li saw biex jipproteġu ċittadini Ewropej biex nimxu ma' fatka u huma ħaj jimxu sema ġudizzjarja jekk l-affarijiet mhux se jimxu l-qoddim. Aħna nis Taw eh, niddependu fuq il-ġudizzjarju Ewropew. Dak l-informazzjoni minn naħa għaj, grazzi. Muchísimas gracias. Grazzi ħafna. Issa l-ewwel panel għandi l privileċ li nintroduċih. Għandna l-ewwel panel eh, fuq il-servizzi finanzjari għandna l-Lon San Mehta MEP membru tal-Parlament ta' Franza, mbagħad is-Sur Reina Jansen, Deputy Director tal-Affarijiet Internazzjonali ta' u Taxxa tal-Konsum mill-Olanda, u għandha s-Sur Roger Kaiser, Senior Policy Advisor Tax and Compliance mill- eh, l-IBF. Ovvjament ngħaddi l-kelma l-ewwel is-Sur Sam Martin u kulħadd għandu 10 minuti. Grazzi ħafna Sinjura President, eh, Sinjuri. Aħna mal-kollega tiegħi MP ukoll ma klufur xi 18 eh, eh, xahar ilu minn xi kompatrioti tagħna li huma dawn l-accidental Americans u ovvjament aħna huma xtaqu li aħna nagħmlu inkjesta fuq din il-problema immedjata fuq it-territorju Franċiż jiġifieri diskriminazzjoni bankarja. Jiena dan qed ngħidu bħala introduzzjoni għax importanti li wieħed jifhem illum kif eh, deputati li jappreżentaw in-nies jistgħu jiġu mitlubin minn daw in-nies u din hija konsegwenza negattiva ta' fatka u mhux minħabba l-ekstraterritorjalità tal-liġi Amerikana u għalhekk bħala konsegwenza aħna tħanna fuq dan is-suġġett għax ħafna persuni għalunna għax uh, Mark Dufrur Eh, minn Bretanja, jiena mill Val de Marne, reġjun ta' Pariġi, jiġifieri mhix kwistjoni ġeografika din, imma hemm l-istorja personali storika ta' dawn il-persuni fejn hemm forsi iktar nies li għandhom nazzjonalità kemm Amerikana kif Franċiża. U mal-maklu fur aħna konna morna l-Ministru tal-Finanzi eh, biex nkunu eh, konna xi informazzjoni din l-aħħar sena u aħna kellna rapport illi ħareġ f'Mejju tal-2019 u f'din is-sena aħna minna ħafna esmijat mhux biss f'Pariġi intajna mal-partit interessati, ovvjament huma dawn l-Amerikani Aċċidentali u permezz tal-assoċjazzjoni tagħhom nixtieq nilqa l-attività u x-xogħol serju ħafna mill-President tiegħu imma wkoll ħafna membri tal-amministrazzjoni Franċiża, amministrazzjoni tat-taxxa, kif ukoll il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Rajna wkoll ir-rappresentanti tal-Banek, il-Federazzjoni Bankarja Franċiża ovvjament, u mbagħad eh, ex deputati bħal Pierre Lerouche, jew Federic Lefebvre diġà kienu studjaw din il-kwistjoni ta' ekstraordinarjetà tal-liġi. Eh, ġejna hawnhekk ġurnata l-Parlament Ewropew għas-smigħ tal-Sinjura Rozier u Gires, akkompanjati minn Jur Ryan u oħrajn, u aħna wkoll intqajna ma' membri tal kumitat mal-DGs biex inkunu preċiżi u wkoll DGs tal-taxxa tal-stabilità finanzjarja, tas servizzi Finanzjarju, kif ukoll tal-Unjoni tal-Kapitali u tal-Ġustizzja tal-Konsumaturi. Jiena konna minn quta mill-fatt li fil smiħ tal kummissjoni Ewropea is-suġġett femuh imma l-Kummissjoni ma kellix mandat mill-istati membri u f'dan il-każ il-konversazzjoni kienet pjuttost qasira għax ma kienx hemm xogħol li, beda fuq dan is-suġġett għal surpriża kbira għalina u mbagħad intqajn mal-Federazzjoni Bankarja Ewropea u kien hemm is-Sur Kaiser rappreżentant tagħha li qiegħed hawnhekk magħna morna Washington ukoll u intqajna mal-amministrazzjonijiet Amerikani l-Inter Revenue Service, l-IRS, servizz tat-taxxa kif ukoll it-teżor, kif ukoll il- eh, segretarju tal-Istat u aħna intqajna ma' ħafna deputati, rappreżentanti, jom senaturi wkoll, intqajna ma' xi tnax minnhom u intqajna ma' deputati li kienu mħasbin ħafna fuq il-fatka u fuq il-konsekwenzu l-problemi tagħha. U anke fuq dan is-suġġetti ta' Franċiżi li kellhom l-Nazzjonalità eh, Amerikana imma l-Amerikani wkoll illi kellhom l-istess sitwazzjoni għax kienu telquhom mill-Amerika eh, u ċifir mill-pajjiżi fejn kienu għedin jgħixu u stajna eh, nintaqgħu flimkien u fimna lil xulxin u stajna nkomplu għaddejjin U għalhekk aħna kkonsidrajna illi suġġett jistħoqlu tassew informazzjoni u investigazzjoni għas sitwazzjoni Amerikana ehm, ma nixtieqx ehm, nagħti l qafas legali kollu f'xert dettall hawnhekk imma hemm bżonn nfakkar li dawk li għandhom id-doppja nazzjonalità li jkisbuha minħabba ehm, iċ-ċirkostanzi għalhekk ngħidulhom aċċidentali u nixtieq eh, ngħid illi dan ir-rapport huwa dawn in-nies biss mhux dawk li għandhom kollha doppja nazzjonalità jiġifieri se jkunu Franċiżi, imma dawk kollha illi għandhom nazzjonalità Amerikana li twildu l-Amerika x'kombinazzjoni kienu hemmhekk il-ġenituri tagħhom għal ftit u qatt ma benefikaw jew ftit mis-servizzi pubbliċi jew li kellhom xi kuntatti, xi irbit U l-Kostituzzjoni wkoll hemm artiklu li jitkellem fuq din il-partikolarità, din karatteristika, imma jekk wieħed ikoll nazzjonalità Amerikana jkollu jħallas it-taxxa. U anki jekk ikun ehm, de facto inti ssib ruħek b'mirijiet fuq it-taxxa u l-fatka kif tafu hekk qed tajtu kollu għalhekk il-karatteristika ewlenija fi Franza din hija kwistjoni li ma' Clifford li konna eh, riflettina fuqha illi hemm ħafna Amerikani aċċidentali ma nafx hekk hemm x'inqas pajjiżi oħra, ovvjament għand il-kollega li se jitkellem fuq l-Olanda, imma din hija xi ħaġa li nħossuha fuq territorju Franċiż. Forsi l-Banek Franza eh, kienu eh, ħarqana ħafna fuq il-fatka u f'dan il-ftijim intergvernattiv. Din hija suppożizzjoni min-naħa tagħna jien għandi biss għaxar minuti nixtieq immur għal proposti konkreti issa u għaliex il-Franko-Amerikani u dawk li eh, tant ħossuhom diskriminati mill-banek Franċiż. Meta ngħid diskriminazzjoni ma jistgħux jiftħu eh, konti il-bank pereżempju, jew diskriminazzjoni finanzjarja għandna każijiet konkreti klient li ma jistax pereżempju jiftaħ kont eh, pereżempju jew Eh, jkollu pereżempju ipoteka, dawn huma l problemi ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Naħsbu li din hija suppożizzjoni min-naħa tagħna illi id-daqs importanti tal-banek eh, Franċiżi huma erba' gruppi kbar, essenzjalment għandhom ħafna x'jaqsmu mal-kummerċ Amerikan eh, jew bid-dollaru u jixtiequ jkunu f'konformità mal leġiżlazzjoni Amerikana u aħna maħniex qed ngħidu le ovvjament aħna nifhmu t tħassib tagħhom ta' konformità ma fl-aħħar mill-aħħar iffirmajna Franza ftehim intergvernattiv li għamel il-banek japplikaw strettament liġi Amerikana u jagħmlu diskriminazzjoni kontra l-ċittadini Franċiż naħseb din is-sitwazzjoni assurda ma tistax tkompli sejra hekk u naħseb li għandna bżonn insibu soluzzjoni għax jekk le fuq il-livell nazzjonali Għal menu nisperaw ukoll fuq livell Ewropew. Issa niġi għax għandi tliet minuti għal-lista ta' proposti li għandna. Aħna rranġajnijom f'pakketti differenti l-ewwel għal dik li hija konċentrazzjoni fuq livell Ewropew għax naħsbu li dan huwa frott tal-xogħol komuni tal-Istati Membri u mbagħad ngħid x'istgħu jagħmlu fuq livell Franċiż u Amerikan. L-ewwel proposta hija eh, ta' dawk li mal amerikan Aċċidentali tal-Ministeru tal finanzi eh, tal-Suġġerejna f'Mejju u fil-fatt kien hemm il-grupp ta' eh, livell Loli tal-Kunsilli li poġġew fuq l-aġenda tiegħu 28 ta' Ottubru u t-tieni proposta wara riserva ta' valutazzjoni dejjem wara l-modell ta' regolament 2271 barra 96 ta' 22 ta' Novembru tal-2096 biex ikun hemm twaqqif ta' strument sussettibbli illi jagħmel tajjeb għal dak li tiġri fil-stabilimenti bankarja dak li huwa l-effett ekstratorjali tal-leġislazzjoni tal-fatka għandna nixtiequ nifqu niftħu negozjazzjoni reali mal-Amerikani l-ewwel net kien hemm reviżjoni tal-livelli eh, minimi ta' dħulu tal-patrimonju li kondizzjona l-trasmissjoni tad dejta eh, skont il-ftehim tal-fatka biex hekk ikun hemm l-obbligazzjoni li jiġu deklarati jkun hemm min jilqa għall-isfidi tal-kooperazzjoni biex ikun hemm lan u ovvjament aħna nixtiequ li jkun hemm din ixida kontra l-evażjoni tat-taxxa imma ma jkunx ma nixqux li ma tiġu penalizzati bħala konsegwenza ċittadini Ewropej u mbagħad nixtiequ naġġornaw stipulazzjonijiet tal-Konvenzjoni Fiskali bejn Amerika u Franza eh, fuq id-dħul kontribuzzjonijiet u l-bond sussettibbli illi joħorġu ehm, benefiċċji ta' kreditu fuq id-dħul fuq it-taxxa doppja u ninnegozjaw għal dawn l-Amerikan Aċċidentali eh, aċċess għal proċeduri ta' regolarizzazzjoni bonarja għal dan il-mankament eh, eh, ta' obbligazzjoni tat taxxa u għalhekk naħseb illi fuq il-livell franko-amerikan għandna ħafna affarijiet x'namlu nistgħu pereżempju nagħtu l-CPR li l-Awtorità Kontroll tal-Assikurazzjonijiet eh, seta illi tippermettiha illi tkun tista' torbot ma' istituzzjonijiet finanzjarji eh, biex hekk jimotivaw ir raġunijiet li jagħtu għal dak li huwa l-indiċi eh, meta jekk ma jkunx hemm eh, jekk ikun hemm falliment eh, fin-negozjati u tifmu aħna nixtiequ nħarsu ċittadini tagħna mid-diskriminazzjoni f'pajjiżna, speċjalment viżavi l-banek, imma aħna konxi tal-fatt li dan ikun possibbli biss fuq meta twil ta' żmien jekk aħna nsibu soluzzjoni fuq reċiproċità tal-fatka u fuq l-Stati membri illi jinaqdu biex ikunu jistgħu jkunu forza kontra din il-liġi u grazzi ħafna, Signor President. Muchísimas gracias. Grazie ħafna. Issa ngħaddi l kelma lil Sur Jansen uh, u għandu 10 minuti wkoll. Thank you very much, uh, Chair, and uh, first of all I want to Grazie ħafna, President, u niskuza ruħi l-segretarju, Sur Schnell, mux ma stax ikun maħna l-lum, imma tniħu gost li qed f'dan ismi għaliex hemm bżonn ta' aktar azzjoni fuq dan il-fajl huwa kien attiv ħafna fuq dan il-fajl fil-fatt. Eh, u meċa ma tħassib ta' dan il-grupp għamel l-umru ta' sforzi sabiex eh, jitkellem mal-banek Olandiżi u eh, Amerikani f'din il-kwistjoni ta' Accidental Americans. Mela, biex nitkellmu fuq fejn ninsabu bħalissa, jina naħseb illi L-ewwel problema hija s-sistema ta' taxxa diverġenti Amerikana huma jintaxxaw ċittadini tagħhom eh, madwar id-dinja għabbażi tal-nazzjonalità u din tkompli ma' dak illi eh, naraw illum illi ġifiri hemm ċittadini Ewropej illi għandhom dawn il-piżijiet u għandhom eh, rabtiet limitati mal istati Uniti il-leġizlazzjoni ta' fatka toħloq problema anke f'pajjiżi u nixtieq ngħid illi mhijiex il-lika li qed toħloq il-problemi. Imma hija informazzjoni li tintbatt mill-istituzzjonijiet lejn l-Istati Uniti taħt eh, fatka il-banek olandiżi għandhom obbligu illi eh, jipprovdu l-informazzjoni eh, tal-persuni anke tal-kont tal-bank li huwa l numru tin tal-Istati Uniti. Jekk ma jingħatax tin minn dak li persuna li għandu l-kont, il-kont jiġi rapportat lill irs mingħajr it-tin u eh, qed nitkellmu fuq kontijiet li għandhom inqas minn 50,000 dollaru u li ma jidux dawn ma jdomx għalfejn jiġu rrapportati. Il-banek eh, jkunu rridu t-tins u qegħdin jeddu l dawk il-persuni li għandhom il-kontijiet illi ħajneħulhom il-kontijiet jekk ma jibgħatux it-tin lill-bank. Għaliex huma qed jibżgħu minn sanzjonijiet tal-Istati Uniti u għalhekk ma jkunux jistgħu jinnegozjaw fl-Istati Uniti. Fl-istess ħin, uħut miċ eh, ċittadini doppi fl-Olandiżi ma kellhomx passaport eh, tal-Istati Uniti u m'għandhomx xittin u ma tantx għandhom rabtiet mal istati Uniti u ma jixtiequx eh, jibatu dan din l-informazzjoni lill bank U apparti minn hekk li jitolbu it-tin jidher li huwa proċedur tidher li hija proċedura diffiċli ħafna. Dan huwa l-każ ukoll għal eh, li meta timla l formula tat taxxa tax return fl-Istati Uniti din hija sistema komplessa u ħafna persuni kollhom bżonn eh, jitolbu lill-konsulenti u din allura tiswa l flus U fl-aħħar mill-aħħar huma jridu iħallsu t taxxa fl-Istati Uniti ġifieri hemm din is-sistema Eh, komplessa u għalja. Umbat, it-taxxa fl-Istati Uniti eh, madwar 90% hija ta' zero. Issa fuq in-numri. Mela. Sissa mill-banek rajna illi hemm 4000 ċittadini persuna ta' ċittadinanza doppja illi m'għandhomx tin imma aktar madwar 400 400 minnhom għandhom bilanċ ta' aktar minn 50,000 dollaru. U eh, dawn qed tgħidulhom milli jitneħħulhom il-kont jekk ma jagħtux it-tin. Imma nafu li minħabba leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea il-banek iridu joffru il banek liċ ċittadini Ewropej. Issa l-Olanda x'għamlet? Il-segretarju tal-Istati Uniti eh, kien eh, attiv ħafna u bdejna fl-2016 eh, batna żewġ itri lil fatka lejn is segretarju tal-Istati Uniti fit-teżor u l-Olanda flimkien ma' Franza Eh, kienu qed imexxu l-azzjoni koordinati u kien hemm itra konġunta li nbatet eh, l-Istati Uniti fuq fatka eh, fl-2017 u bħalissa wkoll fil fatt qed inbat ittra konġunta mill-Presidenza tal-Kunsill Ewropew nittamaw li ħadd inbat malajr lill-Istati Uniti. Il-Segretarju tal-Istat tkellem ma' ħafna mill-Banek u talabhom sabiex ma jalqux il-kontijiet tal-bank għal dawn l-Accidental Americans. Apparti minn hekk is-Sur Znell mar eh, f'Washington f'Mejju u tkellem fuq din il-kwistjoni ta' fatka u jiena stajt eh, anki ninaqat miegħu u tkellem ma' Departiment ta' Teżor u eh, tkellem mal-IRS, IRS u l-membri tal-Kongress u spiega s-sitwazzjoni tal-Accidental Americans fl-Ewropa eh, u minħabba l problema li għandhom diffiċli ħafna li jridu jimlew din it-tax return eh, fl-Istati Uniti u għalhekk talabhom sabiex din il-proċedura tkun iktar faċli u inqas eh, ta' spiża u anke jkunu jistgħu ineħħu ċittadinanza tagħhom b'mod iktar faċli, kif ukoll ineħħu l-obbligi eh, fejn ikun possibbli. Fl-istess ħin ukoll u u l-tim tiegħi tkellem mal-IRS kif ukoll mal-ambaxxata. Issa, x'inhuma l-aħħar riżultati? L-ewwel net kien hemm perjodu ta' tranzizzjoni fuq il-kontijiet bankarji mill-2017 mill-Settembru tal-2017 sa Diċembru tal 2017 ġviri dal-waqt. Dak li għandna issa għanna mistoqsijiet u tweġibiet mill-IRS fejn qed jgħidu li sanzjonijiet potenzjali mhumiex qegħdin hemmhekk bħalissa u ħajjeb ġiġu applikati l-aktar kmieni mill-2023 u f'każijiet ta' tħassib mill-Istati Uniti fuq il-rapportaġġ mingħajr it-tin tal-bank, il-bank sorta waħda ħajkollu eh, ħafna ħin sabiex jirranġaw din is-sitwazzjoni. Abbażi ta' dan nasbu li r riskju ta' sanzjonijiet eh, imposti ħajkun eh, ċans ħajkun baxx ħafna. Jekk il-banek ħajku jipruvaw jiġbdu dawn il-tins nisa. Ġifiri ma nasib xaħjena u kontijiet bankarji. Fis-6 ta' Settembru l-IRS ħarġet politika ġdida fejn tajt illi hemm ċertu kondizzjonijiet ehm, fejn responsabiltajiet ta' taxxa ħajitneħħew u eh, fl-istess ħin ukoll eh, għadna li ħajkun possibbli illi min għandu ċittadinanza Amerikana ikunu jistgħu japplikaw għal ċertifikat tat-tneħħija ta' nazzjonalità minn it-tin u anki b'obbligi limitati Amerikani għal tax return. Umbat fl-istess ħin flimkien mal-Konsulat Amerikan fl-Olanda għandna sistema fejn jekk ikun hemm min japplika għal dan id-dikrezzjoni jkun ikollu konferma mill-bank u eh, ma jkunx għalfejn jatittin. Biex nikkonkludu, aħna naħsbu li dawn ir-riżultati reċenti huma siwja ħafna huma passi eh, fid-direzzjoni tajba u se jgħinu lil dawn in-nies eh, Amerikani u anke lil banek imma għadna ma wasalniex għal riżultat li nixtiequ L-aħjar għażla tkun li tkun ikun hemm bidla fis-sistema tat-taxxa Amerikana imma naħseb li din hija xi ħaġa li probabbilment mhux se tiġri u allura aħna qed nagħtu l-parir li ċittadini eh, doppji sabiex jieħdu azzjoni malajr fejn ikun jistgħu jażlu li jew jirrifjutaw iċ-ċittadinanza Amerikana u jeħilsu minn dan kollu jew inkella jibqgħu biċ-ċittadinanza u hemmhekk ikollhom jisottomettu t-tin u jimlew id-dikirazzjoni kull sena. Fuq iż-żmien qasira tfadilna tliet punti ta' tħassib li rridu nresqu lill-Istati Uniti u anke lill-Unjoni Ewropea. L-ewwel net biex neħħi ċittadinanza Amerikana hija tal-2350 dollaru qabel kienet 450 dollaru u naħsbu li din il-miżata titnaqqas. Tieni ħaġa nasbu illi eh, nasbu li timla il-formula ta' taxxa m'għandix tkun rekwiżit u hija sistema diffiċli u allura naħseb li għandha titneħħa fil każijiet normali u eh, naħsbu li għandha tiġi simplifikata din is-sistema. It-tielet ħaġa mill istat Uniti għanżolbu li jkun hemm iktar ċertezza għal banek sabiex is-sanzjonijiet ma jinbdewx għaliex hekk huma ikun jistgħu jkomplu jservu lil dawn iċ-ċittadini doppju. allura naħseb li importanti li nkomplu e, nitkellmu fuq it-tħassib tagħna nitolbu li jittieħdu dawn il-miżuri mhux fuq in-naħa nazzjonali ma anke fuq livell Eh, Ewropew. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak. Grazzi għal din il-prezentazzjoni ċara. Issa naddu għasur Sur Kaiser li għandu 10 minuti wkoll. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett nixtieq nibda bid-dibattitu fil-qasam tal-konformità tat-taxxa f'dawn l-aħħar Eh, snin il-ġida kontra l-frodi tat-taxxa kienet ta' priorità għall gvernijiet minn qed jifassal politika u l-awtoritajiet tat-taxxa madwar id-dinja. U dan huwa punt importanti fuq l-aġenda ta' dan il-Parlament ukoll. Fatka illi hija l-att tal-konformità tat-taxxa Amerikana Eh, għandha eh, ftemiet tal-gvern IGAs eh, jintaxxaw lil dawk li jridu jħallsu t-taxxa li jridu kontijiet ta' taxxa anke forsi shelf companies illi jkunu jixtiequ jeħilsu minn dawn l obbligi tat taxxa Amerikani. Fatka għandha tliet intermedjarji li jinkludu l-istituzzjonijiet finanzjarji kif ukoll l-entitajiet barranin oħra. Jiġifieri fatka timponi żewġ rekwiżiti kbar fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji l-ewwel nett. Istituzzjoni finanzjarja se tirrevedi l bażi eh, tal klijenti tagħha skont il-proċeduri ta' diligence u ħat rapporta dawn il-kontijiet li tinkludi wkoll l-individwi kif ukoll l-entitajiet li mhumiex Amerikani li huma kontrollati minn persuni eh, mill-Istati Uniti. It-tieni l-istituzzjoni wkoll trid tirrapporta dawn il-klijenti lill-awtoritajiet Amerikani normalment mill-awtorità lokali tat-taxxa. Apparti mill-perspettiva tal-Istati Uniti, Eh, fatka kienet eh, katalissa biex ikun hemm l-iżvilupp ta' skambju awtomatiku tal-informazzjoni u din saret anke bil istandards tal-OECD, CRS u anki l direttiva tal-Unjoni Ewropea dak tnejn. U allura fatka l-IGA, CRS u dak tnejn għandhom għafa sabiex jistabilixxu sistema ta' rapportaġġ ta' għattaxxa illi eh, taħdem sabiex jiġġieldu l frodi tat taxxa eh, transkonfinali. Aħna nappoġġjaw ġlieda kontra l-frodi tat taxxa. Individwalment, il-Banek Ewropej għandhom jimxu mal-liġi u għandhom jinxu f'konformità mar-regolamenti tat-taxxa. B'mod partikolari eh, Bank Ewropew illi opera fl-Istati Uniti jew sempliċement ehm, juża l prodotti Amerikani ma jistax jidħol f'riskju illi ma jkunx konformi ma' fatka. għaliex tanna jista' jiġi penalizzat bil 30% tat-taxxa withholding tax mill-dħul kollu tal-Istati Uniti. Madankollu f'dawn l-aħħar għaxar snin il-Federazzjoni Ewropea Bankarja kienet qiegħda eh, fi dijalogu kostruttiv mal-gvernijiet u l-awtoritajiet tat-taxxa fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Aħna tkellimna ma' teżor eh, Amerikan u l-IRS sabiex nitkellmu fuq l isfidi ta' eh, Banek Ewropej u kultant ukoll mill-klijenti aħna dejjem provajna nitkellmu fuq soluzzjonijiet pragmatiċi biex naqblu naqbżu dawn l-ostakli u d-dilemmi tal-banek sabiex jimxu f'konformità mal obbligi li kultant huma kontradittorji minn numru ta' eh, oqsfa regolatorji. Il-fatka titkellem fuq pre-existing accounts titlob lill istituzzjonijiet finanzjarji sabiex eh, jagħmlu reviżjoni tal-bażi tal-klijenti sabiex ikun jistgħu jirrapportaw l-Istati Uniti skont eh, skont il talbiet tal-Istati Uniti. u eh, meta jkun dejjem jimxu mal-evidenza mill-istituzzjoni finanzjarja u din l-evidenza jiġi deċiż jekk huwiex persuna Amerikana li għandu l-kont. U skont l-IGAs eh, huwa mandatorju li jkun il- uh, Eh, tin fil-kontijiet u jekk ma tagħtix dan in-numru it-tin għal dawn il-kontijiet eżistenti minn qabel dan jista' jkun din tista' tkun raġuni biżejjed li inti ma tkunx konformi ma' fatka. Issa, sabiex jippruvaw jiġbru din l-informazzjoni eh, mill-konsumaturi, mil l-istituzzjonijiet affaċċjaw qed jaffaċċjaw eh, ħafna sitwazzjonijiet diffiċli. Uħud mill-klijenti imma qatt ma wieġbu jew inkella qalu li għandhom diffikultà sabiex ikollhom dan in-numru tin. U eh, anke l-każ tal-Accidental Americans, ċittadini doppji illi kellhom ċittadinanza awtomatika taħt il-liġi Amerikana għaliex twildu fl-Istati Uniti u telqu kważi mill-ewwel u allura huma fil-maġġoranza ta' ħajjithom għexu il-barra mill-Amerika. U allura issa qegħdin jaffaċċjaw eh, rekwiżiti amministrattivi ta' pis u allura qed jiġu mitluba eh, li jagħtu t-tin. Issa Problema oħra tiġri meta jinfetaħ kont ġdid għaliex hemmhekk il-klient irrid jiffirma l ċertifikazzjoni eh, awtomatika u jekk il-persuna eh, twildet fl-Amerika trid jew tikkonferma illi din il-persuni hija fil-fatt Amerikana u ta' tipprovdi eh, t tin Amerikan jew inkella din il-persuna tista' tgħid illi mhijiex ċittadin, ċittadina Amerikana fejn allura mbagħad din il-persuna trid tagħti kopja taċ ċertifikat tat eh, tal-tneħħija ta' ċittadinanza fl-Istati Uniti. Jew inkella ikun hemm eh, spjegazzjoni raġonevoli għal raġuni għalfejn din il-persuna ma jkollix ċertifikat bħal dan. ħan nipprova nikkonkludi. Fuq l-aħħar inizjattiva tal-Istati Uniti. U ħanati wkoll xi rakkomandazzjonijiet. Wara ħafna tal-bid mill-Federazzjoni Bankarja Ewropea Eh, it-Teżor Amerikan fl-2017 ħareġ notifika eh, notifika 2017-46 illi tagħti perjodu ehm, ta' tliet snin illi ħaj jispiċċa il xahar dieħel. F'dan il-perjodu jekk inti ma tagħtix eh, it-tin mhux se jwassal awtomatikament għal l-istatus ta' istituzzjoni konformi finanzjarja. Issa, l-istituzzjoni finanzjarja trid tagħti il-, il id-dat, id-data tal-klijenti u eh, trid tagħti dan it-tin. Kifet, eh, wasanna fl-aħħar ta' dan il-perjodu eh, temporanju li ingħata u għalhekk fil-fatt aħna żorna Washington numru ta' drabi din is-sena u batna anke numru ta' ittri u f'nofs Ottubru aħna kona kontenti naraw nota mit-teżorir eh, tal-Istati Uniti fejn eh, rispondew għal ħafna mistoqsijiet eh, frequently asked questions li turi li mhux se jkunu daqshekk stretti imma din in-nota mhijiex notifika formali u allura mhijiex daqshekk ċara l-istituzzjoni finanzjarja għalhekk se tibqa' taħt studju, taħt skrutinju. U allura dak li għandna bżonn u li għandna naslu għal estensjoni ċara formali ta' inqas restrizzjonijiet, is-sitwazzjoni ideali tkun illi jkollna soluzzjoni permanenti. U naħseb ukoll irid ikun hemm estensjoni sabiex ninkludu l konsiderazzjoni għall-istituzzjonijiet finanzjarji fejn li japplikaw il-modell tal-IGA 2 Is-soluzzjoni wkoll għandha tiġi konsidrata għal kontijiet ġodda bil-proċeduri illi ħajapplikaw. U allura nittamaw illi l awtoritajiet tal-Istati Uniti jkunu lesti sabiex fl-aħħar jerġgħu jiftħu d diskussjoni fuq l-IGAs. U din hija xi ħaġa illi aħna nappoġġaw bisħieħ. Jiena lest ukoll illi eh, nilqa' mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Issa għandna kummenti u mistoqsijiet min-naħa tad-deputati ta' dan il-kumitat. Najdilkom il-kelma. Thank you very much. Kirtin Darling, grazzi ħafna u grazzi anki il-petizjonanti u l-Accidental Americans tal-li ġew fil-parlament tal-ħodu. Qabel ma namel il-mistoqsija tiegħi, nixtieq ngħid li nifhem il-frustrazzjoni tagħhom. Aħna ilna nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet snin u dejjem namlu l-istess mistoqsijiet koherentement u, issa għanna skadenza u dimna kif għadna kif smajna minnaħa tal-Federazzjoni Bankarja Ewropea. U l-azzjoni mm, ta' ċerti stati membri hija tajba ħafna, però l-istituzzjonijiet Ewropej b'mod ġenerali eh, hija frustranti. Ta' min narfuħ da' għanun nitkelmu fuq u bċar. Jena najt li għandi simpatija kbira għal dawn il-kazijiet ta' xina tanzanjana ċidentali. Ma nafx x'kienu jagħmlu l-Unjoni Ewropea kieku, kieku flok ma nitkellmu fuq ċittadini aċċidentali mhux tal-Amerika ma ta' ċittadini ta' pajjiżi oħrajn, ma nafx kemm kienet tkun attiva kieku l-Unjoni Ewropea u toħloq frustrazzjoni kbira. Għal daqstant għanna din il-skadenza u dimna issa forsi ftit ġimgħat oħra u smajna li xi ftit ta' diskussjoni fil-Kunsill azzjoni propju bażika tkun ħaġa interessanti nisimgħu minnant la rappreżentant tal-IBF għax u ħadem ħafna fil-advocacy u nishtiq insaqsiħek hemmx potenzjal għal biex ikun hemm estensjoni ċara formali li semmejt fl-aħħar tal-prezentazzjoni tiegħek jekk tara hemmx disponibilità min-naħa tagħhom. U kif għadna fil-bidu aħna inna namlu pressjoni fuq il-Parlament u taħsbu illi se tkun il-possibilità li nġibu l-Kummissjoni u l-Kunsilja ġixxu fuq dan, għax propju emmek għanna bżon ta' ftit ta' moviment. Dawnu ma' l-mistaqsijiet tiegħi għal-kellima. Grazzi ħafna, Sinjura. Peter Jar, grazie ħafna. Grazzi l-petizjonanti u l-esperti, grazzi ta' smih li tajtuna. Jiena naħseb li huwa importanti li nippruvaw nifmu situazzjoni minn fejn ġejja u għaliex wasalna fil-punt li wasalna fih. Jiena ħat nota fuq il-ħarist lejn isfond u l-ġlida kontra il-frodi fiskali u l-evażjoni. Però hemm ħafna gideb ukoll fit-triq tal-verità. Jaħġa tajba li konna dan, l-iskambju ta' data internazjonali, però hemm kwistjonijiet eh, ta' danni eh, li jinħolqu u kulħadd jiżviluppa l-liġi fiskali tiegħu kif jħoss dana jagħmluh fl-Istati Uniti, jagħmluh fl-Unjoni Ewropea. Mm, l-idea mhijiex li niserqu forsi xi dħul fiskali ta' ħaddieħor, imma eh, li jaħdem eh, biex jiddefendi l-propjata tiegħu. U mbagħad Eh, il-persuni vittmi fl-Unjoni Ewropea li saru vittmi propju ta' ta' din il-ġlida bejn eh, bejn iż-żewġ pajjiżi. Hemm kwestjonijiet anki li rigordaw il-protezzjoni ta' dejta u ċittadinanza u forsi anki id-drittijiet tal bliedi ma hawnhekk l-Unjoni Ewropea hija kompetenti allora l-ewwel mistoqsija tiegħi hija din jekk l-Unjoni Ewropea għandix il-waqfu din il-situazzjoni tkun differenti illi e, e, e kolla aktar effett kiku tmur l-Unjoni Ewropea u mux imorru l-pajizi membri individuali biex e biex jġildu għadrettijiet taħħom. Dina hija stat eh, inkredibbli għal persuni interessati verament sar ftit wis għonek. Testaw tajdurna li muma il mizuri principali li għandan it għandhom jiġu meħuda, xinu ma l-miżuri prinċipali biex ngħinukom l-ewwel waħda u jina ħadd eh, nota u korreġuni jekk mhux hekk hija li aħna għandna bżonn assolutament illi l-ewwel net nestendu l-perjodu ta' tranzizzjoni illi se jiskadi minn hawn ftit ieħor u tieni punt ir-rinunċa ta' ċittadinanza Amerikana. Anki din għandha tkun ħaġa possibbli u għandha tkun anki anki um, iktar sempliċi u anki mhux daqshekk kostuża. Dawn huma xi ħut mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu u grazzi tal-informazzjoni. Grazzi ħafna. Signora Entvel, grazie President, nixtieq nirringrazzja l-kellima kollha fuq il-panel. M'għandix propju mistoqsija għalikom. Naħseb li l-mistoqsijiet li għanna verament huma mistoqsijiet tal-Istati Membri u l-Kommissjoni Ewropea. U meta jena najt Stati Membri namel eċezzjoni għal Franza u għall-Olanda, illi fil-fat kienu għetin jiddefendu drittijiet ta' ċittadini ma' 26 oħrajn kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea huma assenti. U issa erġajt rajt risposta li kelli minant Sur Moskovici għal-mistoqsija hija propju isu qed joffendina, isu qed li għandu dritt jiddefendi l-interessi tal-Istati Uniti u mhux jiddefendi l interessi tal ċittadini Amerikani. Aħna ma nix nitkellmu fuq l-Amerikani, aħna qed nitkellmu fuq il-ċittadini Ewropej. Aħna l-obbligu li niddefendu drittijiet tagħhom u l-interessi tagħhom. Però ninnota li din il-kwistjoni ili e- e- li notajta fl-2012 għalix il-banek banek franċiżi bot partikolari kienu għalu li jen problema u kienu għet iħossu l-pressjoni. Mbagħad il komissjoni Ewropea i ippruvat eh, tagħmel negozjati eh, mal-Amerikani mhux mhux biex proteġi l-interess ta' ċittadini, ma biex ti proteġi l-banek. Jena nittama biss illi il komissjoni ġdida ġeopolitika ta' Sinjora von der Leyen se tbiddel is-sitwazzjoni hawnhekk għax eh, bla dubju mill-naħa tal-gvernijiet nazzjonali ma nistgħux nistennew ħafna. Hemm eh, suġġerimenti għal biex eh, nisibu soluzzjonijiet ta, ta malajr u jena notajt irritata u koll li il-pis jgħat esklużivament fuq il-persuni involuti u nibza biss illi dan huwa l-uniku mod biex verament jeħilsu li kollom problemi, imma ja verament ta' sa, ta', ta ħasra li l-Unjoni Ewropea ħafna mill-istati eh, eh, mill-istati membri eh, jgħatu iktar importanza l relazzjonijiet internazzjonali transatlantiċi mill-ċittadini interna minn dawk ta' ċittadini. U dan jagħmlu f'ħafna oqsma tal-politika, ma edkom kif qal anki il-kollega Jar, ti għandek raġuni li kull pajis għandu dritt eh, eh, joħroġ il-liġijiet tiegħu u dawn inkludu anki l-liġijiet fiskali. Imma l-Istati Uniti u eh, l-Eritrea huma l-uniċi ġewx pajjiżi li għandhom liġijiet fiskali bażati fuq il-ċittadinanza. Aħna, aħna, aħna għaliex ma nix nusaw il-pis ta' 500 miljon ċittadin biex nikonvinċu eh, eh, negozjati mal-Amerikani għaliex ma namluħx dan fl-interess ta' ċittadini tagħna. Issa nagħla, għax dinha mhijiex kwistjoni biss tal-fatka eh, jew tal-Amerikani Occidentali. Dini hija verament ħaġa fondamentali fuq relazzjoni transatlantiċi u kif l-Unjoni Ewropea topera għaliex aħna Eh, dan namlu għax 28 pajis ma jistawx jaqra jaqblu fl-imkien. Din hija mhix kwestjoni pratika, hija problema politika. Rridu namlu iktar pressjoni kemm nistaw u jiena naqbel wara 8 snin fuq il ka jiena naqbel eh, nissimpatizza mal-frustrazzjoni li għandkom li tħossu intkom in-nuqqas ta' volontà u ta' azzjoni u anki mal-autoritajiet olandizi. Imma rridu namlu iktar pressjoni forsi mill-kumitat tagħna lil presidenza Finlandiża biex jitkellmu eh, fisem eh, l-Unjoni Ewropea u nnegozjaw mal-Istati Uniti. Grazie. nagħtu żewġ minuti għal replika għall panelists biex ikunu jistgħu jwieġbu għal kummenti l-mistoqsijiet eh, tal-MEPs. Grazzi ħafna. Imbieta l-Sinjor. Jibda? Ma nafx eh, jekk irid jibda forsi Sur Jansen. Min se jibda? Uh, Mrs. Jansen, the first one thank you, Chair. Um, I don't think that a particular question was raised. Fuq kwestjoni partikolari li ġiet eh, li għamlu lili, jiena minna ħatijaj nifem il-frustrazzjoni bit-sistema fiskali tal-Stati Uniti ma nasibx li din ħat tbiddel fi żmien il-qasir u għalhekk aħna qed nifukaw fuq soluzzjonijiet possibbli aħna għanna ġax it-nejn minnum daw unħossu li dan huwa punt importanti, pass importanti fi direzzjoni e, e, tajba. U importanti li naħdmu fl-imkien ma l-istati membri kollha u ma l-istituzzjonijiet illi aħna se nkomplu neħdu azzjoni naħdmu mal l-Stati Uniti għal possibilità ta' eh, soluzzjoni ta' malajr li jeżistu per eżempju illi li naqsu il-mizata biex jirrinunċa ċittadinanza ċittadinanza eh, amerikani amerikana. Grazie. Sur Kaiser, inti diktar li rċevajt mistoqsijiet minna tal-membri eh, tal-parlament. Jena fimt li <clears throat> mill-mistoqsijiet li għamluli, <clears throat> jekk hemmx potenzjal biex ikonna estensjoni, proroga mill-Stati Uniti. Mux faċli nirrispondu għaddi, għax eh, tafu li wara din id-diskussjoni kollha għanna il-liġi eh, amerikana fiskali u naħseb li mux se jibidlu għadik. Dan huwa punt fis. Issa mill-perspettiva tal-Banek Ewropej Jina eh, tħassib tijaj prinċipali huwa fuq il-konformità. U aħna diġà għadna kif it-trattajna fuq il-ħtiġijiet għal konformità u aħna imħasbin ukoll fuq l-obbligu impost fuq xuħut mill-klijenti tagħna. Hemm anki sinjali pożittivi Per eżempju, hemm liġi li ġiet prezentata e, eh, fil kungress xi politiċi fil istati Uniti huma mħasbin minn eh, eh, din is-sitwazzjoni tħassibhom. E, dina ġiti pubblikata fil-15 ta' Ottubru din il-liġi u kienet sinjal pożittiv ħafna. U bħala IBF e aħna nil-qawa din l-FAQ meta niġu għal soluzzjonijiet ta' malajr, aħna rridu iktar ċertezza legali. Il-banek inkwitati ħafna illi jista jkun li se jkollhom jaffaċċaw riski importanti ħafna illi jiġu konsidrati non konformi u dana u minnhom ħafna flus u enerġija u tkun verament kwistjoni diffiċli u kbira ħafna, għanna bżon ta' aktar ċertezza eh, il-kontenut ta' dawn il-FAQ hemm bżon li jiġu ċarati u jihdu il-forma ta' twissija formali u aħna bħala MBF batna ittra nar il-ġimgħa li għaddiet li sur mnaxin ta' teżor tal-Istati Uniti Issa fi żmien twil probabilment aħna irridu nerġgħu niftħu diskussjoni fuq l-IGAs. Waħda mill-kwistjonijiet prinċipali eh, ewlenin fuq il-fatka hija li fatka mhijiex allineata kompletament mal eh, standards ta' rapportar komuni illi hija ħafna iktar flessibbli U nana fil-medda ta' żmien twila hija ħaġa li nixtiequ li seħ illi nerġgħu niftħu d-diskussjoni u e, il-konverġenza e, tal-fatka u tal-reporting e, standards. Grazie. Sur San Martan. Grazie ħafna, Signor President. Mela kien hemm mistoqsija għalija aktar diretta u nixtieq ninsisti fuq żewġ punti. L-ewwel qed is-sitwazzjoni attwali u ninsisti fuq dawn iż-żewġ punti għax ixokjaw ħafna l kultura Franċiża, forsi Parlament Franċiż. Meta nitkellmu fuq leġislazzjoni Ewropea u drittijiet fondamentali garantixxi bżonn niftakru illi meta wieħed jiġi rifjutat kont il-bank waqt li hemm id-direttiva tal-2014 li tiggarantixxi li kull persuna li għandha residenza fl-Unjoni Ewropea li tkun tista' tiftaħ eh, kont il-bank u tibbenifika minn hija aberrazzjoni u t-tieni aberrazzjoni hija li llum għandna sitwazzjoni fejn hemm il-twaqif eh, eh, ta' dan il- ehm, Eh, dan il-servizz jitrasferixxi d dejta ta' dawn l-Amerikani Aċċidentali lejn l-Amerika u dan kontra eh, para ksur tal-GDPR u għalhekk aħna fl-Ewropa għandna dawn l-aberazzjonijiet legali mhix kwistjoni biss ta' seta' politika imma għandna kontradizzjonijiet legali li għandna bżonn ukoll insolvuhom. U mat niġi għat-tieni punt nixtieq ninsista fuq il-kwistjoni tar reċiproċità Aħna konna l-ewwel pajjiż fl-2014 li vvota il-ftehim intergvernattiv ratifikat mill-Parlament eh, Franċis jina rajt il-minuti tar rapporti u s-sur Galur ir rapporter spjega tajjeb lill mps Franċiżi li dan il-ftehim kien validu li kieku kien hemm reċiproċità ġifieri jkun hemm ir-ritorn eh, tal-Franċiżi ekspatriati l-Amerikani lejn it-taxxa Franċiża mal-Kongress Amerikan qatt ma ffirma u jew ratifika jew l-ekwivalenti min-naħa Amerikana. Jiġifieri għandna xi ħaġa li kienet wegħda qatt ma ġiet implementata u għalhekk dan l-istrument legali suppost Eh, joħloq forza bejna u bejn l-Amerika u jiena naqbel ma dak li qalu minħa il-kelma qabbli frustranti ħafna naraw kemm aħna naraw l-affarijiet u nistgħu biss issubixxu ċerti kundizzjonijiet u ehm, konsegwenzi negattivi għal kompatrioti tagħna waqt il-liġi Amerikana mhux liġi Ewropea u aħna l-uniċi li fermajna dawn l-IGAs bejn l-Istati Uniti u l-Istati Membri u għalhekk għandna bżonn inqumu Muchísimas grazie ħafna lil dan il-panel. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil eh, minħa il-kelma u wkoll il-petizzjonant. Leading question. Hija mistoqsija eh, eh, retorika. Ħaġa illi l-Federazzjoni tal-Banek li jistaw jaraw COS dak Eh, kolla għedni jġildu kontra l-evazjoni. Naqblu dana u kollu affarijiet li għandhom isiru, però hemm distinzjoni. Il-fatka qed iservi l-interessi eh, Amerikani biss mhux dawk Ewropej. Forsi ma jistawx il-banek jgħidu x'inhuma il-kost tal eh, x'inhuma l-kosti tal-banek illi kollhom jaffaċċaw kemm qed iħallsu il-Banek Ewropej biex ikunu uh, biex ikunu konformi u dawn huma kollha flejjes li li qed jonfqu għaliex ma nafx xi jaħsbu l awtorità tal-IDF imma tista tkun argument a favur tagħhom. Grazzi ħafna. Aħna nistgħu nagħlqu dan il-panel għax għandna panel, Eh, ieħor u fin-nofsija m'għandniex iktar interpreti u lek għandna eh, skadenza stretta u b'din il eh, satweġiba għal din il-mistoqsija minuta jekk jogħġbok biss. I, I will very rapidly answer. Jena nista' nirrispondi malajr, naturalment l-ispejjeż ta' konformità kien, kien, kien argument importanti ħafna waqt id-diskussjonijiet mill-bidunet dan ġara. il-sistema e, e, e, deġa edha f'posta. Nista nitlu fil-dibattitu nerġa u nar u dan il-panel u għalek nishtiq nir-ringrazza l-petizjonantu dawk li għamlu intervent. Issa immorru għattini panel. sur Fabien Lehag, President tal-Assoċjazzjoni tal-Amerikana Occidentali fi Franza, mbagħad is-Sur Filippo Nozeda, msieħeb fil-Mixon Dereja u professur f'King's College Londra Alisa Veckeman minn DG Just, Kommissjoni Ewropea, u s-Sinjura Izmini Rigopulo, European Data Protection Board, u ngħaddi l-kelma l-ewwel lill-Sinjur Lahagr. Sinjura President, Sinjuri Deputati, un moment, moment, jek joġbok. Forsi, ikonna jekk nqasru ftit ikonna iktar ċans għal min jixtieq jagħmel mistoqsija wara. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri Deputati, permettuli l-ewwel net uh, fisem l-Amerikan Occidentali nappreżentaw li nappreżentkom l-ewwel net. Eh, nirringrazzjakom tagħtuni l-opportunità biex nidħol fid-dettall fuq dak li qed tagħmel is-soċjetà ċivili. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Julian li kien u l-oriġinarju ta' dan din il-petizzjoni li għadha miftuħa wara ħames snin eh, turi li eh, importanti s-suġġett u jiena kuntent ovvjament Mela, l-ewwel azzjonijiet ta' soċjetà ċivili bdew fl-2015 u ta' malajr ngħid li ma nistgħux noqogħdu mingħajr assoċjazzjoni u lek ħlaqna din l-assoċjazzjoni ta' fl-2017 tal-Amerikan Aċċidentali ma se nitkellem fuq l-operat tal-assoċjazzjoni biex nipprova jkollna struttura għal din il-ġlieda. X'inhuma l-Amerikani eh, Aċċidentali aħna id definizzjoni ngħidu li għax kombinazzjoni twildu fl-Amerika għandhom nazzjonalità Amerikana u għandhom nazzjonalità oħra però m'għandhomx kuntatt mal-Istati Uniti qatt ma għexu hemm, studjaw hemm jew ħadmu hemm u għalhekk lanqas biss għandhom numru ta' sigurtà soċjali. Għal definizzjoni iktar legali nistgħu ngħidu l-Amerikani Aċċidentali huma ċittadini Amerikani li ma jirrispettawx il-kriterji skont il-liġi Amerikana li persuna tkun tista' trasmetti nazzjonalità Amerikana tagħha biex wieħed ikun jista' jitrażmettiha eh, ikun da wara 14 sena 5 snin fl-Amerika u għalhekk la derba għandhom nazzjonalità Amerikana huma konsidrati bħala dawk li għandhom bżonn it-taxxa eh, skont bħal Amerikani oħra anki jekk qatt ma ħadu l-benefiċċji tal-istruttura qatt ma ħadu xi għajnuna soċjali din hija kwistjoni citizenship based taxation kull ċittadin Amerikan għandu bżonn ikun eh, kontribwent jirrisedi fejn jirrisedi madwar id-dinja u lek kull Amerikan aċċidental għandu bżonn jiddekjara d dħul tiegħu u l-kontit eh, bankarji tiegħu l-amministrazzjoni Amerikana sal-2014 l-Amerikana Aċċidentali ma kinux jafu li kellhom jagħmlu hekk u għalihom nazzjonalità Amerikana kienet biss eh, storja tal-familja eh, mhux valur legali qatt ma kien hemm kuntatt mal-amministrazzjoni Amerikana l qasbis jafu għax kienu Franċiżi u Ewropej l qabel kollox. Fl-2014 Franza bħal biċ tal-Istati membri awtorizzat l-ftijim franco-amerikan għall-implementazzjoni minnaħat tal-banek eh, eh, franċiżi tal-fatka. Iġifet nitkellmu fuq l-ekstraterritorja amerikana illi eh, kontribenti amerikani żbrawhom il-servizzi mm, tagħhom u għalhekk mħabba l-IGA ikun hemm it trasferiment ta' dawn il din l-informazzjoni ma kienx hemm deroga li tikkonsidra sitwazzjoni partikolari tal-Amerikan Aċċidentali u bl-applikazzjoni ta' dan il-ftehim mill-2014 l-izzjonijiet finanzjarji bdew jindirizzaw lill klijenti tagħhom li kienu Amerikani eh, formali li kellhom jimlew jiena rċevejt f'Novembru tal-2014 u dan imbottani biex nimpenja ruħi Eh, saqsowni biex impoġġi sigurtà soċjali eh, Amerikana eh, tat-taxxa u jew nirrinunzja għall-ċittadinanza Amerikana jiena laqgħa kelli waħda l oħra. U għalhekk dan l-SSN huma l-Amerikani aċċidentali għax kienet awtomatika wara ċerta data l-istess xenarju kellna fl-istati membri illi firmaw l-IGA. F'Mejju tal-2017, il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea ħadet inizjattiva li jiena eh, nilqaħħa għax mat teżor Amerikan kellha eh, nexxilla tasal għal moratorju fuq l-obbligu ta' informazzjoni finanzjarju l-kupu tal-SSN imma dan il-moratorju eh, jiskadi fl-aħħar tal- din is-sena u fl-ewwel ta' Jannar il-banek se jerġgħu jkollhom responsabilità jtrasferixxu din l-informazzjoni anki jekk l-IRS issa taffit ftit il-rekwiżiti tagħha imma nibżgħu illi theddida ta' dħul ta' 30% ta' dħul mhux se twassilhom biex eh, joqogħdu nieqsa u għalhekk il-President tal-Federazzjoni Bankarja Franċiża ħasbet li kienet elf il-kontijiet li jistgħu eh, jingħalqu u dan għal Franza biss din hija s-sitwazzjoni attwali li mur il dannu għal Amerikani Aċċidentali l-ewwel nett laqas biss jistgħu jirrispondu għal banek mhux għax għandhom rida ħażina, ma m'għandhomx ċertifikat tal-li ċedew il-ċittadinanza Amerikana u mbagħad il-luq tal-depożiti tagħhom għax l-istituzzjonijiet finanzjarji jaħsbu li fatkajja wisq eh, ristritta u għalhekk jixtiequ li ma jżommux l-Amerikani u il-Banna Konajn ukoll jirrifjutaw il-Amerikani Aċċidentali hemm ukoll il fatti wieħed isib riħu ċittadin Amerikana, ċittadin Amerikan mingħajr isna xi ċittadin Franċiż ta' tieni kategorija ġifir preġudizzju dannu finanzjarju wkoll mħabba non konformità tat-taxxa mal-amministrazzjoni Amerikana. U dan huwa importanti ħafna u somma sostanzjali din jitħallsu għall avukati eċċetera u għalhekk il-kwalifika stess ta' persuna Amerikana meta wieħed għandu ċittadinanza Amerikana tfisser konsegwenzi oħra bħal pereżempju aċċess imnaqqas għal ċerti servizzi jew postijiet għal intrapriżi pereżempju li jaħdmu mal-Iran u għalhekk diskriminazzjoni wkoll ta' nies li għandhom id-doppja nazzjonalità fl-istess kumpanija u għalhekk qed niġġieldu mhux biss kontra l-fatka imma mħabba l-ekstraterritorjalità ta' drittijiet Amerikani b'mod ġenerali. Aħna qed nippruvaw eh, naraw ma' stati membri oħra biex ikun hemm assoċjazzjonijiet f'dawn l-istati membri wkoll, pereżempju fil-Belġju u diġà hemm gruppi fir-Renju Unit, fil-Ġermanja, fl-Olanda kif ukoll fl-Italja. Eh, Franza, l-assoċjazzjoni l-ewwel bdiet eh, xogħol ta' komunikazzjoni Eh, u kien hemm ħafna eh, ma ħafna fuq is-social media. U mbagħad f'Ottubru tal-2017 wara konklużjoni ta' studju legali ma' professur Regis Birus aħna minna rikors quddiem il-Konsil tal-Istat u ridna li din is-sentenza tiġi ehm, imbatla mis-sinifikat tagħha u aħna ridna l-prinċipju ta' reċiproċità li jirrenja u eh, kien hemm notajna wkoll kien hemm ksur tal-GDPR u l-mekkaniżmu ta' trasferiment tad dejta ma jkonsidrax il-fatt li biċċa kbira tal-persuni m'għandhomx rabta mal-Istati Uniti m'hemmx previst xi protezzjoni għalihom u l-persuni konċerati laqas biss jistgħu jaċċedu għad-dejna li ġie trasferita laqas biss jistgħu jsowu l-iżbalji li jista' jkun hemm U fl-2017 il-Gazzetta Le Monde ukoll eh, tkellmet fuq eh, Franza u l-Kanada għax kien hemm dejta li kienet żbaljata lejn l-awtoritajiet Amerikani u li CJ ukoll kellha l-opportunità li tajt matul is-sentenza ta' Ottubru tal-2016 xejda kontra l komissarju tad-Dejta l-Istati Uniti ma tatx protezzjoni adegwata għad drittijiet fondamentali tal-individwi fit trattament tad-dejta tagħhom u aħna nittamaw illi il-ġurisdizzjoni Franċiża tilqa' rikors tagħna jew taċċetta trasmetti lill ECJ kwistjoni ta' preġudizzju ta' dannu għax kif dejjem tfakkar li e CJ meta ma jkunx hemm rikors jurisdizzjonali kontra sentenza ehm, nazzjonali dan tal-aħħar għandu bżonn jidher il-qorti fuq kwistjonijiet tal-interpretazzjoni tal-liġi Ewropea, jiġifieri deċiżjoni tal-4 ta' Ottubru tal-Kummissjoni Ewropea kontra Franza u għalhekk aħna ehm, Nistgħu nixtiequ nsibu soluzzjoni dik li mmorru quddiem il-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel dan il-kors qudiem Franza dan għamilnieh f'Ottubru li għadda. U f'Marzu tal-2019 l-Assoċjazzjoni akkompanjat iktar minn 300 Amerikan Aċċidentali eh, eh, fir-rikors tagħhom kontra eh, l-istituzzjonijiet Ewropej għal diskriminazzjoni u aħna kena l-ewwel rapport parlamentari fuq l-eksa tal-leġiżlazzjoni Amerikana. Umbat f'Mejju tal-2017 eh, kellna t-tieni rapport parlamentari u din id-derba kienet jiffokalizza fuq l-impatt tal-leġiżlazzjoni Amerikani Amerikana fuq iċ-ċittadini Franċiżi dawn l-Amerikani Aċċidentali eh, fuq dak li għamilna fuq livell Ewropew ir-rapport eh, qal illi hemm illi fil-Lekofin wara talba Eh, tal-presidenza Finlandiża eh, titratta din il-kwistjoni meta jitkellmu fuq it-taxxa u ħafna stati membri eh, u row ix-xoqqa tagħhom li jkun hemm sforz konġunt. Jien ovvjament sodisfatt ħafna b'dan. Issa nistennew l kummissjoni Ewropea mhux biss tibda dan ir-rikors kontra Franza imma wkoll mal-Istati Uniti biex tibda tinnegozja dawn ir-relazzjonijiet bilaterali biex tinkludi deroga għal dawn li għandhom id-doppja nazzjonalità b'dan il-mod. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek issa is-Sur Filippo Nozeda. Uh, thank you very much. Grazzi. Eh, jina eh, staqsewni nitkellem għal 10 eh, minuti għaliex qed nagħmlu din il-litigazzjoni fil-Renju Unit. Rridu naraw x'ġara f'dawn l-aħħar 10 snin. Eh, allora kien ħarsu lejn il-fatti mill-2010 mm, u għaċari li dinja kwestjoni territoriali. Għax l-Stati Uniti femu illi ma setawx jimplementaw fatka minn lajnuna ta' pajizi oħrajn, u allura il sinjura Intveld sabet it-trit tal- tal-Unjoni eh, tal-Kommissjoni. Hemm ittra tal-Kummissjoni Ewropea illi ġiet miktuba lil Amerikana Ċidentali li fiha il-Kummissjoni qed tajt illi hemm tħassib fuq fl-Unjoni Ewropea fuq il-fatka illi hemm possibilità ta' konflitti bejn iż-żewġ sistemi legali fl-2011 dan u anki l-ispiża tal-konformità huma uh, eh, tatħasib. Dina u dan huma l-klim li qed nikkwota minn din l-ittra. U din ittra ta' minn snin ilu u li kien hemm speranza mill-Kummissjoni Ewropea li insibu leġislazzjoni li tkun iktar proporzjonali u fattibbli. Allora mill-2011, ġa fl-2011, il-Kummissjoni femet li kien hemm konflitt bejn il-fatka u il regoli ta' data protection kif kienu japplikaw dak iż-żmien. Issa, jekk aħna nħarsu lejn itra oħra li sabet is-Sinjura Intveld. Allora, fil-email, eh, id-dinja email minna ta' taksud, U hawnhekk eh, ittra l-istess minnant il komissjoni għal Amerikana Aċċidentali. U hawnhekk il komissjoni qed tgħid illi il fil flimkien mal-Presidenza u anki Stati membri Ewropej bħalissa eh, qegħdin impenjati fi dialogu mal-Istati Uniti. Allora il komissjoni kienet imħasba għax eh, qed tipprova taħdem eh, bilateralment, il-Kummissjoni qed tgħid li aħna mħasbin. U l-email tispiċċa billi tajt dawn it-tlim. Aħna nittamaw li bil-ħidma tagħna mal-Istati Uniti sensibu soluzzjoni illi bija il-fatka issir iktar proporzjonali u fattibbli. Allora qed tammetti għal darboħra l-Kummissjoni Ewropea illi fatka ma kienieċ proporzjonali. Allora, dak li mhuwiex proporzjonali eh, huwa kontra drittijiet tal-bniedem. Fl-2012 mbagħad is senjora Edveld sabet etra oħra. Etra minnaħa tal-Kummissjoni lejn Amerikana Occidentali anki din id-darba u l-Kummissjoni qed tajti li wara eżami in-house mal-espert ta' data protection intern, il-Kummissjoni referit dan l-argument għal part għal grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 eh, il-korp li kienem qabel eh, fuq il-protezzjoni ta' data. U qed tajt illi il-grupp ta' ħidma 29 eh, qed taħdem fuq opinjoni. U dana qiegħed fl-2012 u din hija liġi. U bat għandna s-sitwazzjoni politika <clears throat> Issa, f'April tal-2012, dak dik kienet litra tal-2012. Allora, xar wara, il-grupp ta' ħidma artiklu 29 ħarġet l-opinjoni tagħha u hawnhekk hemm ir-rapport tal-grupp ta' ħidma Allora, il-rapport minnaħa tal-autorità ettajt illi ma jistawx jaraw kif nistaw niksbu eh, bil bejn il-fatka u il-GDPR. U hemm opinjoni wkoll li fatka miex l-aħjar mod biex niġildu kontra l-evażjoni. Allora hemm bżonn nikkonsidraw konsideraw miżuri iktar wiesa biex nirrispettaw e, il-liġi. U jekk naqraw anki rapport ta' 46 paġna tal-peti ta' sena li għaddit, hemm miktub e, hemmhekk illi din il-limitazzjoni ta' GDPR għandha tirrispetta l-essenza ta' drittijiet fundamentali u libertajiet u għandha tkun neċessarju proporzjonata U rapport mbagħad jgħid ukoll illi jider illi fatka la huwa proporzjonali u laqas neċessarju. Allora fl-2018 Peti wasal għall-istess konklużjoni tal-Kommissjoni Ewropea u tal-DPR. E, e, e ma sfortunatament hemm e mbagħad il-politika. Allora x'nista' x'nistgħu ngħidu? Dak li ġara xar wara Eh, il-rapporti li ħareġ minnaħat tal-autoritajt ta' data protection li Stati Uniti effettivament publikaw unilateralment il-modell tagħhom IGA. Fl-2010 eh, l-Amerika ċettat li fatka kienet ekstraterritorjali u għanna bżon l-imsieħba. U allora eh, publikaw dawn il-ftejim biex dan kun jista' jiġri din lajnuna minnaħat tal-pajizi baranin. Eh, barranin. Fi żmien xarej l-ewwel stati membri mbagħad eh, aċċettaw il-fatka u dan għamluh waqt li njoraw it-ħassib tal-Kommissjoni, waqt li njoraw it-ħassib tal-pariri legali tal-autoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta u anke għaliex ħafna banek Ewropej kellhom problemi mal-Istati Uniti imħabba eh, li kien hemm eh, eh, multi eh, ta' ħafna miljoni ta' dollari. U allora l-Kommissjoni mbagħad kienu kuntenti li għalqu din il-kwistjoni u kien hemm bidla fid-direzzjoni. Tiftakru l-ewwel email li fiha l-Kummissjoni qalet illi aħna mħazbin fuq il-fatka. u mbagħad xġara, ma nafx kienet din l-istess awla, ma hawnhekk kienet smieħ tal-peti u membru tal-Kunsill Ewropew qal illi mhuwiex ir-rwol tal-Kunsill li nevalwaw l-impatt tal-ftehim intergovernamentali ko eh, konkluż mill-istati membri għax huma eh, ftehim bil bilaterali. Però qabel il-Kummissjoni qalet li m'għandu xaqsam xejn magħna u din hija offensiva meta nħallsu leha eh, mill-perspettiva ta' ċittadini. Anki il-Kummissarja qalet Grazzi tal-li għattulna fuq il-difikultajiet eh, tal-Amerikani Occidentali. Dawn huma diffikultajiet li kienu marufa għal disastin, snin, però mbagħad qalet ukoll illi il-Kummissjoni ma kienieċ parti minn negozjati fil-Stati membri. Eh, ma dawk li implementaw il-fatka dik kienet kompetenza tal-istati membri. U jiena ma naqbilx hawnhekk għax fl-2011 eh, il-Kommissjoni għalet li mhix kwistjoni ta' taxxa imma kwistjoni tal-GDPR. Allora, kwistjoni fondamentali hija illi skambju balk ta' data bl ta' tal evazjoni ta' taxxa hija fil-fatt trasparenza mingħajr abilità dritt tal-riservatezza. tal riservatezza U sfortunatament jiena jidirli illi hemm bosta korpi Ewropej illi għal għajnejhom fuq din il-kwistjoni anke jekk inħarsu lejn IDPD e illi ħadet mill-WDW eh, Working Group tal-artiklu 29. Issa hija kollha fuq il-compliance. Imma nafu anki mill-istampa dana dan huwa artiklu tal-Economist eh, eh trittala Għandir 40 sekonda oħra, eh, jgħajt il-kellim. Mela, għambat għanna eh, sfida legali, fil-sinjura eh, li telfet li taqla inqas minn ċerta ċifra li mandiġ tħallas inform taxxa fl-Amerika. Allora, unek e kwestjoni ta' politika aħna għanna bżon ta' accountabilità xil-Washington Post għalet għalet illi il-sistema tal-IT tagħhom hija verament eh, antikwata u anki il-Kummissjoni miex edha eh, mill-tħassib tal-peti u għandkom titolbu għal proċedura ta' ksur għax mumiex il-Kummissjoni miex qed tirrispetta liġi Ewropea. Grazie. Muċiximax. Grazie ħafna. Mela, Iva, 10 minuti għal kull eh, kellim imma jekk nixtiequ eh, narqu fin-nofsija, ovvjament forsi eh, kolkom 8 minuti. U għalhekk kont naqas ftit, issa ngħaddi l-kelma lis sinjura Aliza Vekaman mill-DG Just. Grazzi ħafna tal-li edha unek mana. Very much uh, and good morning. Grazzi u l-odwa tajba. Jina nishtiq nitkellem fuq il- il-regoli tal-protezzjoni ta' data, bata nitkellmu fuq li nieħdu id-data fil-kosam tal-, tal, tal fil-kontest ta' fatka. Mela, kif edna eh, l-Unjoni Ewropea għamlet riforma tal-liġijiet tal-protezzjoni u daħlet fil-GDPR is-sena l-oħra. Il-GDPR bidlet ir-regoli li kienu hemmhekk taħt id-direttiva tal-protezzjoni tad-data, jiġifieri dak li kien ilhom għal 20 sena u l-GDPR armonizzat u aġġornat dawn ir-regoli imma ma bidlitx mod radikali dak li kien hemm qabel. Jiġifieri GDPR qed jitkellem fuq ċertu prinċipji tal-protezzjoni tad-data eh, u dan jinkludi wkoll l-operaturi privati u dak pubbliċi. Ġifir il-GDPR ta' ċertu prinċipji fuq eh, kemmi preċiża d-data, miżuri ta' sigurtà. Jekk jogħġbok jitkellem aktar bil-mod u anki tagħti l-individwi ċertu drittijiet, pereżempju eh, li jkollok aċċess għad dejta personali jew inkella tirranġa jew tħassar xi data. Imbagħad xi ħaġa rilevanti f'dan il-kuntest huwa li l-GDPR ħares lejn regoli speċifiċi fuq il-data lill-organizzazzjoni internazzjonali u hemmhekk il-prinċipju li meta jkun hemm data personali li tintbagħat lil pajjiż terz l-individwi fl-Unjoni Ewropea jridu jkompli jibbenefikaw mis salvagwardja tal-protezzjoni tad-data. Ovvjament l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet fl-Unjoni Ewropea jaqgħu taħt il-GDPR u jimxu ma' dawn ir-regoli u dan jinkludu wkoll data personali fil-kuntest ta' fatka. Issa jekk inħarsu lejn il-salvagwardja tal-protezzjoni tad-data ta' fatka Hawnhekk għandna taħlita ta' instrumenti differenti bil ftehmiet internazzjonali, arranġamenti amministrattivi ehm, u instrumenti internazzjonali fil-qasam tal-kooperazzjoni ta' qasma ta' taxxa. L-ewwel net kif ġi nsemmi eh, minn kelliema ta' qabel il-fatka ġiet implementata bil-ftehimiet bilaterali mal-Istati Uniti u eh, dawn il-ftemiet jitkellmu fuq konfidenzjalità u protezzjoni li tingħata bi ftemiet li ġew firmati mill istati Uniti u Stati Membri. Pereżempju qed nitkellmu fuq il-Konvenzjoni tal-OECD u tal-Kunsill tal-Ewropa fil-evidenza tal-affarijiet tat-taxxa. Din il-konvenzjoni u anki fil-trattati bilaterali qed naraw li kwalunkwe informazzjoni li tiġi maqsuma mill-Istati Uniti tiġi skambjata meta tkun relevanti u meħtieġa u anki hemm ċertu limitazzjonijiet fuq l-użu u li, tingħata l-informazzjoni li partijiet terzi f'dan il-każ l-Istati Uniti. Fl-aħħar din il-konvenzjoni tajt ukoll illi hemmhekk ma taffettwax salvagwardji u drittijiet tal-individwi mill-liġi internazzjonali. Dan jfisser li l-autoritajiet tal-Istati membri u l-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni Ewropea jgħu taħt il-GDPR Eh, mod sħiħ u jridu jimxu f'konformità mal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta biex ikun hemm trasparenza u sabiex l-individwi eh, l-individwi biċ-ċedonanza doppja jkunu jistgħu jkollhom aċċess għal dawn id-drittijiet. Apparti minn hekk hemm liġijiet nazzjonali li applikaw dawn l-ftehmiet internazzjonali jistgħu jispeċifikaw aktar l obbligi għall istituzzjonijiet finanzjarji u l-awtoritajiet nazzjonali. Meta huma jiġbru l-informazzjoni ta' fatka. Pereżempju, hemm liġijiet nazzjonali fejn jagħtu obbligi ta' trasparenza lill individwi jew inkella jkollhom perjodu massimu sa' meta dejta personali tista' tinżamm. Apparti minn hekk kull mekkaniżmu ta' rimedju tal-GDPR huwa disponibbli għall individwi eh, kollha fl-Unjoni Ewropea mhux biss fiċ-ċittadini Ewropej, dan jfisser li l-individwi jista' jkollhom aċċess traħija jew arranġament tad-data mal-awtoritajiet eh, u jista' jkun hemm eh, rimedju wkoll fil-rati tal-Istati Membri. Skont eh, l-arfin tagħna ma kienx hemm il-menti fuq mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea Bidara kollu l-autoritajiet ħarsu lejn din il-kwistjoni u waslu l-konklużjoni illi su dak iż-żmien ma kienx hemm każijiet fejn kellhom jintervjenu jew jipprojbixxu l-proċessar ta' data personali f'dan il-kuntest. Ovvjament dawn jimxu mal-regoli tal-protezzjoni tad-data fuq livell internazzjonali u għalhekk importanti li nevalwaw dan kollu fil-prattika. E, parteċipat ukoll fil-board tal-protezzjoni tad-data jiġifieri taqqat l-awtoritajiet kollha fuq il-livell tal-Unjoni flimkien u aħna insegwu kwalunkwe żvilupp li jista' jkun hemm fuq dan il-fajl u diskussjonijiet li huma għaddejjin. Ovvjament kif qed eh, ma kienx eh, ma naqrajniex problemi, kien hemm litigazzjoni. Hemm xi kwistjonijiet li huma għaddejjin fl-istati membri u qed inħarsu l-litigazzjoni li ġa seħet. U nistarajt l-ola eh, orti amministrattiva ħarġet deċiżjoni fejn tħares l-ftehim eh, Franċiż eh, mal-Istati Uniti fuq fatka u tgħid li mhux qed tikser il-GDPR jew il-Karta tad Drittijiet Fundamentali. Interessanti naraw ukoll li l-Konsej deta tajt li l-liġi tal-Istati Uniti jkollha għandha salvagwardji tal-protezzjoni tad data f'dan il-qasam. Il-Konsej deta tkellem fuq l-aċċess għall arranġamenti ta' data personali għal ċittadini tal-Istati Uniti anke dawk li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. U anki hemm possibilità ta' rimedju ġudizzjarju u demokratija Amerikani f'dan il-kuntest U għalhekk taħt dawn l-iżviluppi kollha li l-Kummissjoni qed tħares lejn l-ilment għaliex kif diġà ġie msemmi eh, kien hemm ilment eh, li saret eh, lejn il-Kummissjoni minħabba l-ftehim Franċiż. Aħna rċevejna dan l-ilment xi ġimgħat ilu u dan l-ilment ġie rreġistrat. U ħankunu qegħdin nevalwaw dan il-ment skont il-proċedura normali. Skużani li għagġilt imma l-inqasim xejt mal-ħin. Muchísimas grazzjas. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma lil l-kellim li mis. li hija Sinjura Izmini Rigopolu tal-European Data Protection Board. Thank you, Madam Chair. Uh... Grazzi, Senjura President. Jini ringrazzja ukoll tal-li studentu l-IDPB hawnhekk illum eh, għal uh, dan is-suġġett importanti. L-ewwel net nixtieq nibda billi nippreżenta x-xogħol tal-IDPB u l predessur tiegħu WP 29 u l-iskambju awtomatiku ta' dejta personali għal raġunijiet tat-taxxa u speċifikament eh, brabta mal-fatka. Imbagħad ħankompli għal eh, nitkellem fuq ix-xogħol li għaddej taħt l-IDPB fuq dan is-suġġett. Mela, l-IDPB u eh, l grupp ta' ħidma 29 ħadu numru ta' azzjonijiet brabta ma' fatka u l-iskambju awtomatiku ta' dejta personali għal raġunijiet tat-taxxa f'dawn l-aħħar seba' snin. Kif diġaġi msemmi l dppp u l-WP29 ippubblikaw sitt dokumenti mill-2012 dana jinkludi itri, dikjarazzjonijiet u linji gwida. L-ewwel nett nixtieq nibda bl-itri tal-2012 eh, il-grupp ta' ħidma 29 indirizza l-itri l-Kummissjoni u eh, il-grupp ta' ħidma 29 enfasizzat il-ħtieġa ta' bażi legali sabiex niżguraw li hemm ipproċessar eh, tajjeb ta' dawn il-persuni taħt il-fatka. Enfasizzaw ukoll li n-nuqqas ta' dan il-bażi legali jista' jwassal għall awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta nazzjonali li projbixxu l-proċessar tad-dejta eh, lejn l-Istati Uniti għaliex din tkun taksur eh, tal-essenza tal-liġi tal-protezzjoni tad-dejta. Fl-istess ħin, il-WP29 enfasizzaw li dan liġi ġi stabbilit u jtimxi f'konformità mal-prinċipji kollha tal-liġi tal-protezzjoni tad-dejta. Biex nimxu ma jkun hemm dir konformità eh, ġie stabbilit bażi jrid ikun hemm bażi legali eh, biftejm vinkolanti biex jimxu mal-proposti u salvagwardi ehm, li għandna fil-GDPR. Bħala eżempju, il-prinċipju tal-proporzjonalità, sigurtà u żamma tad-dejta għandhom jiġu rispettati u apparti minn hekk ir raġuni għall proċessar ta' dan id-dejta tittiġi eh, ċarata Eh, rridin nimxu mal-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta u anki mekkaniżmi eh, sabiex eh, nindirizzaw dawn id-drittijiet. Issa, skont il-rekomendazzjonijiet tal-2012 tal-WP 29, l-istati membri bdew jiffirmaw il-ftehimiet intergovernmentali mal-gvernijiet tal-Istati Uniti meta nitkellmu fuq il-pajta personali fil-kuntest ta' fatka. Eh, ħafna minn dawn l-iskambji ġew konklużi bejn l-2013 u 16. Fl-2015 il-grupp ta' ħidma 29 ippubblika dikrazzjoni ġdida kif ukoll linji gwida eh, biex eh, titkellem fuq il-prinċipju salvagwardji ta' protezzjoni tad dejta li jiġu rispettati jekk ikun hemm skambji bejn l-istati tal dejta personali għal raġunijiet ta' taxxa. Dan anke għal fatka. Imbagħad ukoll jelaborraw illi għandna niġbdu l-attenzjoni tal-gvernijiet eh, nazzjonali sabiex dawn l-iskambi jridu jimxu ma dawn ir-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta taħt il-liġi tal-Unjoni u eh, dejjem bil-prinċipju ta' proporzjonalità u neċessità. Fl-2018 il-grupp ta' ħidma 29 wieġeb it-talbiet tal-Assoċjazzjoni tal-Accidental Americans u eh, tal sabiex jagħti l-opinjoni tiegħu fuq il-fatka u l-pożizzjoni ta' dawn l-Accidental Americans f'dan brabta ma' din il-leġiżlazzjoni. Il-grupp ta' ħidma 29 wieġeb għal dawn it-talbiet u dejjem niftakru wkoll l-azzjonijiet ta' bejn l-2012 u l-2018. Eh, aħna wkoll enfasizzajna li m'hemmx u sissat m'hemmx sal-lum każ fejn l awtorità Nazzjonali tal-Data Personali milli tipprojbixxi eh, din id-dejta eh, lill istati Uniti taħt ir-reġim ta' Fatka. Issa fuq il-kamp ta' applikazzjoni ta' Fatka, l-grupp ta' ħidma 29 enfasizzat li huma mhux l-aħjar entità biex tindirizza din il-kwistjoni u anke għall-DPB. Imbagħad kien hemm anki forsi ħaresna lejn eh, rimedji possibbli għal Accidental Americans ehm, u anki l-partijiet interessati. Il-menti jridu jgħaddu eh, l-awtoritajiet ta' data personali, tal-protezzjoni ta' data nazzjonali, f'każ li jkun hemm eh, ksur. U mbagħad hemm modi oħra legali li tista' titlob rimedju taħt rati u naħseb li l-Assoċjazzjoni tal-Accidental Americans diġà għamla fi Franza din fil-fatt. F'dan il-punt, f'dan l-istadju nixtieq ukoll nsemmi u nenfasizza illi sissa l-awtorità, l-ebda awtorità tal-protezzjoni tad-data marċivit eh, problemi ta' individwali fuq fatka u lanqas eh, problemi ehm, tal t intergovernmentali. Issa fuq ix-xogħol li qed isir bħalissa tal-IDPB Tajjeb niċċaraw illi l-DPB jista' jadotta eh, linji gwida sabiex eh, nimxu mal-liġijiet tal-protezzjoni tad data sabiex nagħtu interpretazzjoni ċara eh, ta' drittijiet u l obbligi għall partijiet interessati. Li DPB minflok tirrispondi talbiet individwali toħroġ lini gwida ġenerali. U għalhekk din il-kompetenza aħna qegħdin nelaboraw il-lini gwida taħt artiklu 462 a u 463 b tal-GDPR u skont l-istarja tal-jannar tal-2019 skont eh, riżoluzzjoni eh, tal-Parlament f'Ġunju tal-2019 aħna qegħdin eh, noħolqu għodda għodda li tista' tgħin lill-fatka b'mod partikolari li DPB timira li jkun hemm linji gwida li jgħinu għal preparazzjoni u konklużjoni għal emendi ta', ta instrumenti vinkolanti legalment li jiġu firmati mill awtoritajiet jew entitajiet pubbliċi. U dawn il-linji gwida jistgħu jgħinu lill awtoritajiet u lill istati membri skont il-prinċipju ta' kontabilità ta' responsabilità Mm, taħt il-GDPR u hekk juri wkoll il-konformità tal-ftehimiet intergovernmentali ehm, li ġew firmati mal-Istati Uniti. U hekk nittamaw li dawn il-linji gwida jgħinu lill istati membri biex jevalwaw il-ftehimiet tagħhom u jekk hemm bżonn jemendawhom biex jellinjaw mar-rekwiżiti tal-GDPR. Aħna nittamaw li dan ix-xogħol ambizzjuż fuq dawn il-linji gwida jiġi finalizzat sa l-ewwel kwart l 2020 u ħajkun hemm perjodu ta' sitta ta' sitt jew sa minn ġimgħat sabiex nifinalizzaw dawn l-aspetti. Grazzi ħafna. U issa nista' ngħaddir kelma lill membri tal-kumitat. Hawn xi ħadd li jitkellem. Grazzi. Ikolli ngħid li dan id-dibattitu kollu ta' fatka forsi eh, jinstema komplikatu kif qalet Sofi il-peace dejjem qed jaqa' fuq l-individwu eh, eh, li jridu nimxu mal-qaffas legali u liġi differenti jekk ġu nitkellmu fuq t tad-dejta jew ftehmijiet bejn il-gvernijiet Eh, kull darba l-individwi jgħidulhom tista' titlob rimedju, imma ħafna drabi jidher li hemm ħafna riżorsi u kapaċità għall-individwu biex fil-verità jiddefendi l drittijiet tiegħu jiġifieri ma naħsibx illi din il-kwistjoni qed tiġi indirizzata din id-diskussjoni. Dan l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. Il-mistoqsija tiegħi hija eh, in-nies minħabba l ftejmit bilaterali u anki minn dak li smajt fl-aħħar preżentazzjoni jidher illi hemm ftehmiet bejn il-gvernijiet illi jridu jiġu reveduti minħabba l-linji gwida u għalhekk hemm dimensjoni differenti għal accidental Americans f'kull stat membru, jiġifieri l mistoqsija tiegħi sal punt qed naslu għal din il-qisa lotterija għal ċittadini Ewropej u eh, għaliex il-qafas legali jinbidel ħafna skont l-istat membru li tinsab fih eh, fil-qasam ta' data person tal-protezzjoni tad data. U allura din ta' tħassib l awtoritajiet tal-protezzjoni tad data meta tixtieq li jkollok qafas armonizzat Ewropew. Jiena nixtieq nsemmi dan il-punt għaliex qed nara ftit x'qed jingħad ehm, ehm, minn wara l-kwinti mill-esprezentazzjonijiet l smajna u qed jidher li dan huwa l-każ bħalissa kif qed ngħid. Eh, nixtieq nawgura lill eh, kollega eh, Mission Derea tal-li ħarsu n dokumenti ta' dawn l-aħħar tliet snin u erba ehm, fejn ħares lejn l-istituzzjonijiet. U qed naraw sitwazzjoni bħalissa ehm, għandna lotterija ċittadini u jekk din hija sitwazzjoni, x'inhi l-azzjoni konkreta li se tittieħed biex indirizzaw din. Grazzi ħafna, Peter. Grazzi, Iva. Forsi din hija l-konklużjoni tal-lum qed nara illi eh, ma naħsibx illi m'għandniex li għandna nkomplu bl iżball oriġinali, jiġifieri li konnedna edna lis sistema bankarja li jridu jinforzaw il-liġi tat-taxxa għaliex kull stat membru jagħmilha u is-suspett tiegħi li l-Kummissjoni kellha raġun Ehm, ma kienx tħares lejn din il-problema, imma din hija ħażina fl-analiżi għaliex dan kollu huwa marbut mal-interess tal-konsumatur u eh, dan huwa interess Ewropew u l-Kummissjoni għandha tagħmel xi ħaġa fuq din. Naħseb illi hemm impatt differenti jekk il-Kummissjoni eh, titkellem fuq ifisem nofs biljun ċittadin, ma naħsibx li għandna insolvu din il-problema b'mod bilaterali għaliex inkella ħanaħol aktar problemi l-Amerikani ħaj jiġu affaċċati eh, minn nies minn Franza, minn Greċja, u allura naħseb illi għandna nibatu itra l kummissarju sabiex eh, jittieħdu l-responsabiltajiet u jirrappreżentaw l-ċittadini u dawn l-Accidental Americans Eh, importanti li nipproteġuhom. Signor Antfeld, grazzi ħafna, Signora President, u grazzi għall prezentazzjonijiet tal-panelists. Jiena qed nieħu gost li sur Roseda Noseda fil-fatt uża tajjeb id-dokumenti li sibna. Żewġ mistoqsijiet għalkemm nafri huma forsi mistoqsijiet retoriċi lill kummissjoni L-ewwel net semmejtu r rimedji legali x'inhuma dawn ir-rimedji legali eżattament għaliex il-problema hawnhekk hija illi għandek xi ħadd fl-Ewropa li qed jiġi esklus jew m'għandux aċċess għas servizzi bankarji fl-Ewropa. U qed tirreferi għal rimedji legali fl-Istati Uniti ma fuq xiex eżattament, ma tagħmilx sens. U t tieni ħaġa, il-Kummissjoni dejjem qalet illi dinja kwistjoni tat-taxxa u allura tista' tiġi solvuta biss eh, biftehimiet bilaterali peress li t-taxxa hija kompetenza nazzjonali, imma din ma tagħmilx sens lanqas. Mhijiex kwissjoni ta' taxxa l-IGAs ġew konklużi għal raġunijiet ta' protezzjoni tad-dejta għal konformità tar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta li hija kompetenza esklusiva Ewropea. Jiġifieri ma jagħmel sens xejn. Eh, il kummissjoni eh, tista' tipproponi ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għal raġunijiet tal-protezzjoni tad dejta ma di mandat xaqsam xejn ma tassazzjoni, naf li probabbilment mentom sa twieġbu din il-mistoqsija, ma forsi tajjeb li kieku dua l eh, kummissarji eh, responsabbli jew dawk il-kummissarji li dal-waqt jilħu kummissarji. Grazzi. Is-Sinjura Elisa Beckman, eh, ħafna minn Beckman, mistoqsijiet kienu għalija. Iva, grazzi. L-ewwel net brabta mal-kummenti fuq il-riskju potenzjali tal-approċċi differenti tal-Istati membri, dan huwa punt li tressa anke fir-riżoluzzjoni tal-Parlament u jiena nixtieq ngħid li bħalissa qatt m'għandniex indikazzjoni li verament jista' jkun hemm diskrepanza bejn kif l-individwi jiġu trattati jew id-data personali tiġi trattata mill-qasam tal-protezzjoni tad-data għaliex kif diġà spjegajna eh, l-istati membri apparti wieħed eh, imxew mal ftehimiet mudell mal-Istati Uniti u kien hemm ukoll ftehimiet bilaterali u kif kifet eh, l-Konvenzjoni tal-OECD u tal-Kunsill tal-Ewropa illi jagħti salvagwardji Meta nitkellmu fuq potenzjali ta' data, GDPR huwa regolament li applika fl-Unjoni Ewropea kollha eh, mingħajr ebda differenzi tal-inqas fil-qasam ta' tassazzjoni, ġifieri m'għandux ikun hemm approċċ differenti. Fi żmien fejn dawn il-konklużjonijiet ġew konklużi, Eh, kien hemm ħafna stati membri li kienu voluti u taw l-opinjonijiet tagħhom b'ċertu każijiet ukoll taw l-approvazzjoni u kif semmejt sena l-oħra eh, l-awtoritajiet eh, l-awtoritajiet fuq livell Ewropew deċidew li ma jintervjenux u dan saret anke mal-bord tal-protezzjoni tad-dejta jiġifieri l-bord li taqqa dawn l-awtoritajiet kollha flimkien biex inħarsu lejn l-approċċi differenti fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta fuq livell Ewropew. U bat biex forsi nerġa' nsemmi l-punti li ġew msemmija fuq il-rimedji legali jiena Eh, fil-prezentazzjoni tiegħi kienet marbuta mal-aspetti tal-protezzjoni tad-data, eh, xaqt nagħmilha ċara, jiena xtaqt biss ngħid nitkellem fuq kwistjonijiet taħt il-GDPR fl-awtoritajiet u sistjonijiet fl-istati membri u fil-deċiżjoni tal-qorti dan is-sajf meta nitkellmu fuq protezzjoni ta' data hemm leġiżlazzjoni fl-Istati Uniti li tirregola kif eh, l-awtoritajiet pubbliċi jidossib id-data personali u hekk hemm il-possibilità ta' rimedju għal ċittadini Amerikani anke għal dawk li ma jgħixux eh, fl-Istati Uniti u mbagħad il-mistoqsijiet l-oħra kienu fuq l-aċċess għal servizzi finanzjarji ma nafxek jekk hawnx forsi l-kollegi li jistgħu jikkommentaw dwar dan u ħalla fidejhom biex jirrispondu. Hay algún miembro, some member of the, commit, the commission that wants to Xino? Għaw xaħat mill-Komissjoni xtiq jitkellem? Mela, nistaw najdu dan il-punt issa maluq tal-agenda, jena nishtiq nir-ingrazzja l-petizzjonanti, li dawk li ħadu l-kelma, l-membri tal-panels u nixtieq ngħid fisem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet aħna rajna illi kollha eh, dawk id-deputati kollha l-MEPs li jiġu minn partiti politiċi differenti huma maqudin biex ikunu jixtiequ jagħtu tweġiba lit talbiet ta' ċittadini Ewropej. Walek maħniex se nabbandonawkom, ansi bil-kontra, dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet li huwa l pont bejn l-Unjoni Ewropea u ġifiri mhux biss il-Parlament mal-Kummissjoni kif ukoll mal-Kunsill u għalhekk aħna min-naħa tagħna bħala Kumitat tal-Petizzjonijiet għax nitolbu lill kummissjoni Ewropea biex tassew issib soluzzjoni ma nistgħux inħallu kollox fidejn l-ċittadini Ewropej u għalhekk il-Parlament Ewropew aħna għedinaw fil-Komitat tal-Petizzjoniet u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea se tirċevi min-naħa tagħna dak kollu li eh, tkellimna fuq illum il-konklużjoni tagħna ħafna proposti li ħarġu għalhekk li tolbu lill kummissjoni Ewropej biex tagħti tweġiba l ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Uh, take up the, my suggestion to also write to the Finnish presidency. U forsi wkoll tikbu lill presidenza Finlandiża. Iva, u wara novembru li għaddi se jkollna l-komissarji l ġodda il-komissarju u l-viċi president Sefkovic u Malpeti u diġà impenja ruħu biex jiġi eh, darba kull sitt xhur jew darba kull fis-sena u aħna se nikkonkludu bil u dak kollu li se ngħidu hawnhekk u aħna ntrasmentuh il-Kummissjoni il-presidenza Finlandiża il-Kunsill ma naħsibx li għandna bżonn nistennu, anzi bil-kontra, għandna bżonn nikbu kemm jista' jkun malajr u nappoġġaw il-Landiż u l-Franċiżi li qed jippruvaw illi l-Finlandiżi jieħdu inizjattiva fis-sem l-Unjoni Ewropea għandna bżonn eh, napprovaw iva hekk se nagħmlu. Perfett. Grazzi ħafna lil kulħadd. U nagħlqu din is-sessjoni ta' nagħlqu dan is-smih. Grazzi.